einen Gast. Ser naddu għal punt fuq l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna. Is-Sur Thomas Pregju għal responsabbli għal riċerka u l-iżvilupp mill-Ungerija u jagħta hawnhekk magħna lejla e, u nixtieq nilqgħu hawnhekk, Sinjur. Weil Sie ja die Nächsten sind, die die Präsidentschaft haben. L-Ungerija għanda il-Presidenza tal-Konsill li miss. Nishtiq u nil-għal il-Ministri mill-Belġu li ser jindirizzawna l lu sur Jean-Claude Marco u il-Sur Benoit Sirex kom għawnek maħna. U aħna ser jikonna diskussjoni ma'kom tal-waqt, l-għonet nishtiq. Nistaqsijek għawx min għandu xie kummenti jew tal-biet fuq eh, dwar l-agenda, jekk mhux inkas inkunu nistgħu naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Nixtieq nilqa' li żewġ ministri. Nixtieq ilhom kull suċċess għall presidenza bil-ġenna tal-Kunsill. Huwa diffiċli jkollna l-presidenza meta n-nies ikunu sejrin fuq vakanza u għal daqstant eh, naf li ser jkollkom biċċa xogħol izda. iżda Nafu li f'Settembru u Ottubru hemm kwistjonijiet importanti li ser jżommuna impenjati ħafna f'dan il-kumitat. Naddu għassur Marko jekk joġbok. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u għata verament pjaċira lina anke l-kollega biex n-naqdu maqom u eh, pjaċir partikolari għalija għax eh, sena ilu bħala eh, deputat Ewropew kont sa sena ilu kont kien il-14 ta' tal-Ulju dak iż-żmien u kont ma'kom sena ilu. Kont jiena ġejt elett deputat Ewropew imma kelli nirrinunzja għal eh, dan ir-wol għax sirt viċi Prim Ministru fil-gvern eh, tal-Walonja ġifirina dejjem kelli ħafna interess fil-affarijiet Ewropej u anki fuq il-Parlament Ewropew għax jiena kont fuq il-lista tal-partit tiegħi fil-kampanja eh, Ewropea. Ġifri, għalek huwa verament gostu pjaċir għalija partikolari li ninsab ma'kom. Anki minħabba trattat tal-Lisbona, aħna rajna li l-kompetenzi sa' u x-xogħol irid ikompli anki jekk llum qed naraw forsi qed niġu iktar konxi kemm hu għandu iktar responsabiltajiet il-Parlament grazzi għat-Trattat ta', Lisbona. U fil stat federali eh, flimkien ma' Benwa Sirex nerġan tenni li huwa verament pjaċira li jina ninsabu għawnek ma'kom. Aħna żewġ ministri fuq livell reġjonali nirrepreżentaw imma madana kollu l-istat federali. Iġifiri, aħna bħala ministri nirrappreżentaw tal-Belġi li qegħdin indirizzawkom u mhux biss bħala ministri nirrappreżentaw parti mill-popolazzjoni tal-Belġu, anke jekk il- Il-Belġu huwa pajjiż żgħir, xorta kif għal il-President aħna pajis e, ta' ċertu importanzi anki jekk per eżempju għalet mannix gvern federali għanna l-Prim Ministru li xorta għati għaddi dmiru u l-Ministri u kol bekk ġifiri naraw li l-Presidenza tal-Belġu se qed nirfgħu responsabiltajiet tagħna biex inkomplu f'dawn is-sitt xhur bil-mandat tagħna naħdmu flimkien magħkom għall aħjar u għalhekk qegħdin dispożizzjoni dan il-Parlament f'kull mument li jista' jixtieq. E, kull darba li f'dawn is-sitt xhur li l-kumitat tagħkom tixtiequ tiltaqgħu miegħi miegħi mal-kollegi biex niddiskutu ċerti affarijiet dejjem lesti iġifiri li aħna niltaqgħu magħkom. Fil-qosor ħafna nixtieq naħseb li kulħadd issa intis mal-prioritajiet tal-Presidenza tal-Belġu. tal presidenza tal tal presidenza tal belġu xorta fil-qosor ħafna, jekk intom t-permettu li musa noqgħod jiġifieri nfettaq fuq id-dettalji ma nitkellem fuq dak li huwa l-iktar importanti. Bil-Presidenza tal-Belġu se naraw li l-iktar ħaġa importanti se tkun l-implementazzjoni l istrateġija tal-2020 tal-Unjoni tal-2020. Għalina l-inizjattiva faħ ġifiri li jkollna politika industrijali f'dan iż-żmien ta' globalizzazzjoni u uh, sur President permettili um, intik dan id-dokument bil-Ġermanis din dan id-dokument hija l-istudju tal-politika industrijali li sostenibli fl-Unjoni Ewropea Ġifri fil bidunetta din is-seduta jiena um, intik dan id-dokument għadna ma qassamna l-ħelħat, insibuħ bitlet eh, lingwi tal-Belġu ġifiri bil- bil-Franċis, bil-Ġermanis u anki bil-Flemish, għanna traduzzjoni u kol bl-Inglis. Se jkun dan il-dokument d dispozizjoni għal-membri kolla. U nerġa ġifiri nintenni kemm hija importanti eh, l-politika industrijali għalina eh, dejjem ġifiri fil danizmi ta' globalizzazzjoni u l-iżvilupp sostenibbli. Aħna perswazi fil-fatt li l-ekonomija Ewropea hija u għandha tibqa' industrijali, bażi industrijali eh, qawwija li ovvjament trid tagħti każi dimensjoni umana, il-dimensjoni u kol sostenibli, e mux bħala xaħġa li trazzan, ħafna drabi jek narawom daw l-affarijiet, imma bħala irrida biex u jirrispondi għal e, it-talba sostenibli. Ma naħsbux li għandha tkun xaħġa li tirrestringina. Hemm bżonn narawha iktar bħala dimensjoni ta' integrazzjoni soċjali u jekk din eh, din kollu t-tina iktar okkazjoni. Bżon u naraw natu kas dimensjoni soċjali għax l-industrija mawla minn nies u jekk nirridu nbidlu l-ekonomija ta' din l-industrija fil-globalizzazzjoni ma tistawx ma natux kas il-bnidem. Umbat hemm il-punt tal-innovazzjoni pala xi ħaġa importanti wkoll fil-qafas tal-globalizzazzjoni, il priorita l-iktar importanti tal-Belġju hija waħda transversali li insaħħu l-kompetitività li tiġi minn barra għal din l-industrija Ewropea, speċjalment permezz ta' politika industrijali sostenibli li ovvjament ikkunsidra l-SMEs u wkoll timbena fuq l-innovazzjoni u lodot li uraw li huma effiċjenti f'dan iż-żewġ setturi, speċjalment meta wieħed isemmi u jiftakar fil-clustering. Għalhekk f'dan il-qafas eh, aħna dal-waqt jiġifieri l 14 ta' lulju se jkollna laqa tal-Ministru tal-Industrija informali se jkun hemm żewġ perspettivi għalija il-politika industrijali f'dan il-kuntest tal-globalizzazzjoni minn banda u minn banda l-oħra l-innovazzjoni dimensjoni tagħha industrijali. L-innovazzjoni ukoll se tiġi konsidrata eh, meta jkun hemm sessjoni konġunta bejn ministri tar-riċerka u tal-industrija u dawn se jaħdmu fuq id-dimensjoni trasversali tal-innovazzjoni. Fit-tieni ta' Lulju li għadda aħna bdejna il-Presidenza tal-Belġu għalija kienet xi ħaġa importanti importanti u bija bdejna fit-2 ta' Lulju. Il-Kumitat Ekonomiku sot fuq dan il-sujġett rajna l-laqa bejn ħafna partners uh, soċjali għal-Belġu kena u koll il-Kunsil ċentrali, kena u koll il-Kunsil ta' Wallonia, tal-Brussel u anki ta' eh, Flanders. Dawn għamlu talbit tagħhom u aħna se naqogħdu attenti biex naraw li l-ispettattivi tagħhom nisgunu nistgħu għawom Speċjalment dawn kienu jitrattaw li kunem ehm, finanzjament għall-innovazzjoni, li kunem u kol l-implementazzjoni ta' politika ta' clusters Ewropea, l-innovazzjoni li ma tkunx biss teknoloġika, imma li tkun eh, l-indikaturi kvantitativi kwalitativi aħna jidrinna li huwa importanti li nieħdu approċċ orizzontali fil-politika industrijali u anki settur wieħed wara liħor għax setturu huma speċifiċi. Xi ftit minnhom wieħed jista' jitrattom fuq livell nazzjonali kif jixtiequ xi stati membri, me aħna naħsbu li d-dimensjoni internazzjonali ta' ħafna kumpaniji kbar u ukoll approċċ Ewropew ta' dawn il partikolari tagħhom il-CEO ta' Solvay, il-sur Jourquin, u anki il-sur Mittal, il-CEO ta' Arcelor, se jkunu mistidna fil-laqa informali tagħna. Kel xi suġġetti oħra se jiġu trattati fil- fil-Kunsil tal-Kompetitività li għandix taqsam għall-Industrija. Umbat, hemm ir-rol tal-awtoritajiet pubbliċi dawn huma li ew ċentrali mill-kriżi rajna kemm huma importanti għalhekk rridu naraw kemm fejn se npoġġuhom f'din il għax għandhom ukoll posthom huwa kruċjali naraw eżattament kif kollox ikun jimxi id fit nixtieq nagħti eżempju hawnhekk ta' wieħed jitkellem fuq il-xiri pubbliku qabel ma jissir il-kommerċjalizzazzjoni. Jiena naħseb li dawn jistgħu jġibu ċertu tibdil fl-ekonomija. Il-koordinament ukoll bejn il-livelli differenti meta wieħed iqis pereżempju il-prassi tajba. Koordinament ta' dan it-tip hija importantissima biex ikollna politika industrijali tajba kif ukoll biex ikollna politika ta' innovazzjoni il-greening tal-ekonomija u kol rridu nirrifletti fuq, nirrifletti fuq mod proattiv meta nitkellmu fuq l-sfidi tal-enerġija. Aħna eh, fispa eh, lejn 9 settembru se nagħmlu konferenza fuq dan is-suġġett. Nisperaw li joħorġu riżultati tajbin il-fatt li din l-ekonomija u normalizzazzjoni tagħha hija il-qofol ta' kollox. it tibdid tal-ekonomija tagħna hija l-qofol ukoll tal-politika industrijali se naħdmu ħafna ma' min jagħmel ir-riċerka u irridu naraw eżattament qed jedunna il-kumpaniji tagħna x'talbiet għandhom fil- din il-trasformazzjoni Ewropea anki fil għandalak dak li għandu xjaqsam ma l-governanza, il-koerenza ta' ċertu linji ta' politika. Governanza importanti li nassoċjaw il-social partners, narraw u kol minu implikat kif qed tinbidel l-industrija fl-Ewropa. Dan is-suġġett se jkun is-suġġett ta' ta' konferenza eh, ħdej li jiex f'Novembru. Ma nistax missa ma nsemmix suġġett li għalli huwa verament tal-qalbi, ġifiri l-SMIs. Dawn, eh, intlaqtu ħafna ħażin bil-krizi, Iktar minn 180.000 eh, kumpanija fl-Europa kellhom jalqu f'nis-sena li għaddiet um, il-kumpaniji kbar setaw jirreżistu aħjar imma ħafna drabi kellhom jagħmlu restrutturar kbir li wkoll għatu ħażin l-impjegati tagħhom mhux biss imma eh, min eh, ukoll jaħdem magħhom narraw li dan jirrepreżenta 70% tax-xogħol u tal-GDP fl-Ewropa. Aħna meta se namlu revizjoni ta' Small Business Act, se nagħtu importanza l-aċċess għal finanzjament l-innovazzjoni u anki li kunem ċertu um, affas li faċilita l-integrazzjoni tal-innovazzjoni. Meta wieħed um, iqis l-istqarrija tal-Kummissjoni tal-2008 fuq il-clusters, aħna nixtiequ li konna politika vera Ewropea li għandha x'taqsam ma' din suġġett tal-clustering Aħna miftuħa għalhekk biex nilqaw kull rapport inizjattiva fuq dan is-suġġett u nixtieq infakkarkom u nikkonferma li jinsen segwi eh, dan mill-qrib u nara li nassoċja wkoll il-Parlament eh, f'dawn l-inizjattivi. Nirringrazzjakom ħafna. Bedanke mich ganz herzlich, Herr Minister, und darf direkt Herr als Nächsten das Wort geben. Grazzi, sanaddu il-kelma eh, li sur Srex li għal kellim li nis u mbagħad ser nitlob lil kollegi biex jamlu l-mistoqsijiet taħom. tagħhom. Eh, grazzi ħafna, President, eh, Sinjuri. Passur Marko, nishtiq nirringrazzjakom tal-qaltuna il għawek u nishtiq naqsam ma'kom daw din il-prioritajiet tal-program tal-presidenza tal-Belġu fil-qasam tal-riċerka. Biex noħorġu mill-krizi, anki jekk ridu nikkonservaw il-modell soċjali l-Ewropa għandha tmur għal ċertu tkabbir differenti. Ġifiri namlu iktar, natu iktar importanza l-innovazzjoni u naraw li ma nisfruttawx il-risorsi naturali li, li se jispiċċaw. Aħna f'din il-perspettiva ħanaħdmu u u nifavorixxu e, dak kollox li għat ir-riċerka l-innovazzjoni anki it talim universitarju sabiex niżviluppaw aħjar il-potenzjal ta' riċerka fl-Ewropa u sabiex inkunu nistgħu nbidlu dan kollu f'riżultati tajbin ekonomiċi, mill-punt ta' vista ekonomiċi anki biex naraw li nkabru n numru ta' postijiet ta' xogħol. Bċertu modestja nagħmlu dan ix-xogħol, imma nixtiequ wkoll inkunu pragmatiċi. Nixtiequ ukoll nibqgħu ambizzjużi nibqgħu ukoll naħdmu bil-perspettiva tal-komunità irridu naraw x'offrinna bħala possibilità ġodda tratta Lisbona. Naraw x'inhuma naħdmu fuq il-konverġenzi, naraw kif inlaqgħu il-linji ta' politi politika nazzjonali u reġjonali ta' riċerka dak jiġifieri li qegħdin fuq livell tal-Unjoni fatt li napplikaw trattat ta' Lisbona, kif għal tajb il-kollega, ifisser ukoll li natu kas il-poter il-ġodda tal-Parlament Ewropew, ġifiri birbet ta' rispett reċiproku, kooperazzjoni u trasparenza. U dan biex inkomplu u kol minn fejħalli il-Presidenza ta' qabel. Issa, xinuma il-temi suġġetti li aħna sen nistudjaw matul il-Presidenza tal-Belġum. L-ewwel net l-istrateġija tal-2020. Matul dawn is-siċċu li ġejjin mux ma tantx se jkun hemm atti leġislattivi fil-qasam ta' riċerka barra dawk li huma fuq livell tal-ftehim internazzjonali kien hemm il-files tal-bonus u GMES li tlestow. Imma l-aċenda tal-presidenza tal-Belġu għat jonqossa eh, tkompli taħdem fuq ċertu dossiers l ewwel waħda ovvjament hija l-istrateġija l-ġdida tal-Ewropa 2020, deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew biex minn Deċembru tal-2010 jaħdem mill-qrib fuq riċerka l-iżvilupp u l-innovazzjoni. Naħsbu li din hija verament okkażjoni tajba li għandna naħtfu għax jekk huwa indispensabli l-Kunsil Ewropew jieħu deċiżjonijiet kollha mixtieqa dak li għandu x'jaqsam mal-governanza ekonomika l-konsiderazzjoni tal-budget, huwa ukoll importanti li dan jiddeċidi fuq il-prioritajiet u sabiex jikun hemm Eh, iħalli l-marġini għal ċertu setturi li huma perspettivi ta' tkabbir fuq eh, medda ta' asira ta' żmien u medda twila ta' żmien. Hawnhekk għandna l-investiment li nagħmlu fir-riċerka, żvilupp u l-innovazzjoni kollox li tkopri ġifiri soċjali u anki dik tal-ambjent. Għalek nishtiqu nibatu messaċ qawwi fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni lill kunsill Ewropew. L-iktar kif għallu kol Jean-Claude Marco, nishtiqu li dan il-messagġ ikun jaqqatu kol il-riċerka ma l-industrija laqa eh, informali tal-Ministri tal-Kompetitività, għalhekk ġifri se nitkellmu fuq iż-żewġ suġġetti l-industrija u r-riċerka, imma se jkun hemm ukoll xogħol konġunt bejn l-industrija u r-riċerka sabiex nippruvaw noħorġu eh, dejat flimkien li kopru dawn iż-żewġ suġġetti fil-qasam tal-innovazzjoni. F'dan l-isfond anki l-laqat tal-Kunsil Ewropew ta' Ottubru li saret mbagħad fl-aħħar f'Deċembru, huwa importanti li l-Kummissjoni sa Settembru eh, ta' din is-sena iżżomm eh, u toħroġ il-pjan ta' riċerka u l-innovazzjoni. Bekk jista' jkollna l-ewwel bdil ta' femijiet eh, meta jkun hemm il-Kunsill tal-Kompetittività fit-12 ta' Ottubru u mbagħad ikun hemm il-konklużjonijiet fil-Kunsill Kompetittività tas-26 ta' Novembru Il-konklużjonijiet dawn umbat imorru għas samet il-Kunsil Ewropew. Wieħed ma jistax jobsoru jgħid x'tip ta' taħdit se jkollna fuq dan kollu, imma il-messaġġ li ridu nwaslu l-Kunsil Ewropew aħna nixtiequ li jsiru fuq żewġ livelli minn banda il-messaġġ ta' natura politika li jiġi mibni fuq tlet punti nerġaw nisħu l-importanza, specialment periodu ta' krizi, biex inkomplu nejnu il-politika ta' riċerka u ta' innovazzjoni anki permezz ta' għajnuna finanzjarja, qed nitkellmu fuq xi tlita filmija li għandna eh, bżonn biex ikun verament dinamiku dan, u għal periodu 2006-2008 periodu iktar reċenti li għanna statistika għalija, qed naraw li 18 stat membru minn 27 kabru il-xol tagħhom tar-riċerka u l-iżvilupp, imma rridu naslu għal 3% oħra permezz ta' approċċ iktar kwalitattiva, ġifiri li konna għanijiet li jagħtu riżultati u li jkoll jagħtu indikaturi komplementari Tini punt, ovvjament irridu naraw kif riċerka u riżultati ekonomiċi u soċjali verament jistaw jimxu id-fit. U t-tilet punt hija biex insaħħu l-konverġa tal-linji tal ta' politika ta' riċerka u innovazzjoni tal-Istati membri tal-Unjoni. Dak kien il-messaġġ politiku. Imma mill-banda l-oħra, aħna nixtiequ verament mod konkret li joħroġ l-ewwel ftehim bejn il-Ministri inkwantu għal proposti konkreti li sensibu fil- fil-pjan tal-Kommissjoni li nixtiequ li jiġi implementat bħala priorità. It-tieni suġġett um, importanti tal-Presidenza tagħna se jkun l-Ispazju Ewropew għar-riċerka. Aħna mill-Presidenza ehm, tal-Belġu diġà ħadmet fuq dan is-suġġett se jkun hemm konferenza fuq il-mobilità tal-min jaħdem dan il-qasam tar-riċerkaturi. Ġifri hija l-inizjattiva tar-Reġjun tal-Walonja li se jagħmel din se naraw ġifiri se jkun ir wol tal-universitajiet u ċentri ta' riċerka f'dan l-Ispazju Ewropej ta' Riċerka, naħseb intom in tafu x'nija din il dan il-pjanifikazzjoni flimkien sabiex ma jkunx hemm sforzi li jiġu repetuti minn istati membri f'dan il-qasam ta' riċerka u l-innovazzjoni, ġifiri f'dan il-qasam, peress li ix-xogħol għadu jibda, fuq dawn ir-raba suġġetti, il-Presidenza tal-Belġu se tiffoka iktar fuq il-kondizjoni qafas ta' din il-programmazzjoni konġunta f'dawn is-sitxur li ġejjin, il-Kummissjoni wkoll se toħroġ l-evalwazzjoni interim tal 7 Framework Program, kooperazzjoni xjentifika u teknika, u koll irrit joħroġ ir-rapport tiegħu il-Progress Report. B'dan kolla eh, forsi nistgħu naslu għal konklużjonijiet anki il-Progress Report fuq l-Espass Ewropew ta' Riċerka. Eh, nixtiequ li dan kollu jiġi prezentat fil-Kunsil tal-Ministri ta' 26 ta' Novembru. U wkoll matul din il-laqa, anzi eh, fl-aħħar ta' Novembru li se nkunu nistgħu nkomplu bl-inizjattiva pilota l-kooperazzjoni mal-Indija, naraw eżattament kif nistaw naħdmu aħjar fil-qasam tal-ilma, nikkoordinaw aħjar l-odot li għanna u ġifiri bejn l-Istati Membri tal-Unjoni u l-Indija. Sur President, Sinjuri Deputati, kif nuxira il-Parlament ta'kom qed juri ta' sibtijow dak li ntu xaqsam mal-kwissjoni ta' semplifikazzjoni riċarkaturi jaddu iktar minn nofs il-ħin tagħhom li eh, jinħlow joqogħdu jagħmlu rapporti jimlow il-formoli. Reġjuni dan l-isforz biex nisimplifikaw l-ħajja tagħhom huwa importanti għax ir-reġjuni ovvjament huma l-iktar huma l-iktar qrib mal-operaturi, ma' ċedi ta' riċerka, l-universitajiet jew kellha l-SMEs. Hemm bżonn li dawn il-programmi ikunu aċċessibbli għal-jom. Nafu bil-fat li fil smis il-dinja industrijali ma tantx jipparteċipaw kull ma jmorru jonqsu dawn għalek u importanti li nisimplifikaw il-ħajja ta' dawn in-nies sabiex konnektar sinerġija bejn il-proġetti finanzjati permezz tar riċerka u anki il-fondi strutturali jiena verament nixtieq naħdem mal-Parlament fuq dan is-suġġett bħalma fuq suġġetti oħra ovvjament din hija reġuni għaliex din nistiednu l-President tal-Kumitat itħe biex ikun preżenti għal informali tagħna fejn dan is-suġġett ta' semplifikazzjoni se jkun wieħed miż-żewġ suġġetti se niddiskutu. F'Mejju li għadda wara li ħarġet qarija tal-Kummissjoni, il-Kunsill approva l-ewwel grupp ta' konklużjonijiet li jagħtu direzzjoni ġenerali inkwantu għal simplifikazzjoni u l-implementazzjoni tal-programmi AFAS. Il-Kummissjoni l-estiet l-istqarrija tagħha, il-komunikat tagħha anki għal reviżjoni tal-regolamenti finanzjarji u b'din il-marġini tal-izbal li hija aċċettabbli il president tal-Belġu tixtieq verament tiżvolġi u tavvanza f'dan il-settur ta' semplifikazzjoni. Hemm bżonn li aħna nkomplu nafdaw il-riċerkaturi u noħol u kol bilanċ bejn din il-fiduċja u l fat li aħna nkunu edin monitoraw l-użu tal-fondi pubbliċi palissa aħna nimxu fuq l spejjes u forsi ta' min wieħed jieħu approċċ li tkun iktar qed u bbażata fuq riżultati. Imma ovvjament rridu nkunu nafu fuq tip x'tip ta' riżultati qegħdin nitkellmu dwarhom għax ir-riċerka dejjem iġib magħha ċertu riskju u ċertu nuqqas ta' ċertezza Hemm numru ta' dossiers u ta' temi oħra li se jiġu studjati matul il-Presidenza tagħna f'Novembru dan eh, il-Kunsill se jagħti każ ukoll spazju Ewropea ta' riċerka qed nitkellmu fuq ukoll il- il-politika tal-ispazju tal-Ewropa, relazzjonijiet bej l-Unjoni u l-ISA l-istrateġija ta' l-2020, il-pjan għal riċerka innovazzjoni u l-priorità tal-programmazzjoni konġunta. Imma dan ix-xogħol mhux se jkun biswija transversali, se jkun hemm ħafna perspettivi differenti, per eżempju, il-pjan il pjan strateġiku biex l-SCT biex um, intejbu l-korporazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri fuq um, l-enerġija teknoloġika anki iġifiri meta wieħed jitkellem fuq il- karbonju se se jkunem ukoll riċerka tal-bahar, marittima u biodiversità Dan kollu xol se jisir matul il-Presidenza tal-Belġu. Sur President, Signuri Deputati, ħafna drabi, wieħed jipponta suba fuq innu qasijiet li nsibu fil-Europa anki ġifiri għal-riċerka dawn nafu x'inhuma l-fragmentazzjoni, per eżempju, il-fatt li jintilfu ċertu prioritajiet li l-fatt li ċertu pajjiżi jikompetu bejnietom il-risk capital, il anki fuq il-privattivi, dawn l-affarijiet kollha irridu forsi naħnu fuqhom biex inkunu nistgħu nsibu l-kaptu tagħhom. Aħna se nagħmlu l-anmutana f'dawn is-sitt li għadhom kemm jibdew. Imma jiena naħseb ukoll li l-Ewropej, in-nies tal-Ewropa mhux biss iħarsu lejn inqasijiet għandhom, għandhom ikunu wkoll kburin li aħna għandna l-ikbar programm ta' riċerka fid-dinja, aħna lesti li nilqgħu wkoll partners internazzjonali u li jiġu lil lil l-Ewropa għandna l-espass ġeopolitiku li l-iktar wieħed eżiġenti kontu għall klima u l-ambjent, aħna ta' l-ewwel net fil- fid-dinja anki kif ġifiri meta wieħed iqis il-riċerka fuq il-livell universitarja tal- aħna iktar li ninvestu u koll fil-diversità lingwistika u kulturali. Meta u konniġu biex napprezzaw il-patrimonju tagħna tajjeb li nżommu dawn l-affarijiet pozittivi u d-dim għajnejna biex nkunu nistaw konnu nelbu nuqqasitijiet. L-Europa hemm bżonn tiżviluppa kultura aħjar tal-innovazzjoni, tat-tibdil, tar-riskju. Jiena perswas li dan huwa importanti biex anki noħorġu mill-kriżi. U biex namlu dan mhux biss dak li jridu deċiżjonijiet li rridu aħna nikkonvinċu, ma rridu nbidlu l-opinjoni pubblika, nbidlu naraw li żgħażagħ jażbuha differenti u jiena fuq dawn l-affarijiet perswas li flimkien nistaw naslu. Grazzi ħafna għall-attenzjoni. Bedank mich ganz herzlich, Herr Minister. Grazzi, Ministru. Issa nishtin nirringrazzja li żewġ kellima. Għanna snax il persuna li u jitkellmu. Dan ifisser li kulħadd jixtieq eh, jitkellem u għallura metaw il-ħin tagħkom għal minuta biss. Se nżommilkom il-ħin u ser jinkun stret fuqkom għaliex inkella ma nkunux nistgħu nibqgħu għaddejjem bl-aġenda tagħna. Nabosta kellim mallum. Signora Van Brown, kjoġbok. Grazzi, ser eh, namel Hilti, Sur President. Minuta jaftit Issa ser nipprova nixtieq nirringrazzja li żewġ ministri tal-li ġew hawnhekk, nixtieq nifraħu ukoll il-Presidenza qed nara żewġ ministri reġjonali hawnhekk u nixtieq nappoġġak, nagħtikom l-appoġġ tiegħi. Jiena nixtieq nitkellem dwar il-politika industrijali. Sur um, Mark kellem dwar dan smajni għaw kol ġawa Strasburgu l-ġemad diħla u jina eh, ġemad l skużawni u naħseb li dinja xaħġa ċellenti ma jistax ikollok soċieta minnajr bazi industrijali b'saħħitha u inti ser ikollok l-appoġġ minna minn dan il-kumitat iżda domanda kruċjali hija din. X'tip ta' eh, saħħa industrijali rridu un hemm il-konnessjoni bejn dan u l-ambjent. Aħna rridu Għanna rridu industrija b'saħħitha. Politika tal-klima b'saħħitha hija l-aħjar mod biex ikonna din is-saħħa industrijali. Sur mal-kort, inti x'taħseb li tista' tagħmel dwar dan x'tista' tagħmel waqt il-mandat tal-Presidenza tiegħek, grazzi. Is-Sur Lambert. Grazzi, President, u jiena nilqa li l-żewġ ministri minn pajjiżi jiena naf li sur mal-kort Naf li inti mitla tal-parlament xiftit. Nafu li memx eh, futura l-ekonomija Ewropea jekk ma jkunx hemm bażi industrijali b'saħħitha. Inti qed li ridu kompetittività industrijali naqbel dwar dan. Iżda xi li il-kompetittività? Fir-rigward tal-valur ta' dak li nistgħu nikkreaw kif kent għettajt Katalin, din hija kwistjoni marbuta mal effiċjenza tal-enerġija u kol fl-użu ta' riżorsi naturali. Kif qed inti sur Serex aħna għandna bżonn bidla m'għandix naħlu iktar kif nagħmlu fil-passat għal daqstanzi. Hemm xi kumpaniji pereżempju li qegħdin jgħidu bħalissa li 20% ta' tnaqqis f'emissjonijiet huma wisq, jekk iġobkom, sejrin diġà ħażin ekonomikament, tagħmlu xi iktar tibdiliet. Fl-istess ħin hemm kumpaniji oħrajn kbar bħal Siemens fl-Ewropa li qegħdin jgħidu aħna għandna bżonn standards ambizzjużi u stretti 30% naqisa 30% huwa minimu għalina li xekna nkella ma nistgħux nikrew suq. Allura, xi tgħid Ministru f'każ bħal dan. Li naqsu eh, l-emissjonijiet tagħhom għal eh, dima kienx parti mill tal-cap and trade system nistgħu ngħidu. Grazzi sanadu Sinjora Gutierrez. Jiena inkwetata ħafna mill-fatt li għandna l-idealizmu fuq naħa u realizmu fuq naħa l-oħra. Jidher li hemm bidla hawnhekk bil-seba program avas. Il-flejes minn dan qed imorru għand il-kumpaniji u l-kbar. Pereżempju, hemm kumpanija kbira li għandha 3.5 biljun fil-baġġett tagħha u mbagħad hemm ukoll dominazzjoni kbira mill-kumpaniji l-kbar. Għandna bżonn inkunu nafu minn huma n-nies li qegħdin fuq il-boards ta' dawn il-kumpaniji għaliex riċentament kienem direttiva, executive directive li ġiet appuntata u dan kien xaħat minn kumpanija kbira ħafna. Xi kultan dawn il-proġetti jkun jiswa madwar 5 miljuni u l-kumpaniji l-kbar ma jkunux jistgħu laqas biss japplikaw għalihom. Il-Kummissjoni ser tiffavorixxi proġetti kbar ħafna u l-SMI sumbat ma jkollhom l-ebda ċans. Allura l-FP7 is seventh Framework Program qed jgħin biss il-kumpaniji l-kbar u minnu li dawn il- programmi jistaw jiġu immexxija mid-DGs differenti li huma kompetenti għalihom. Naħseb huma għandhom jimmaneġjaw dan. Tista' tirrispondini għal dan? Grazzi ħafna Sur Ġado. Grazzi President. Is-Sur Mark Ku sur Serex intom tkellimtu dwar trasparenza dwar kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u jien nixtieq nistaqsikom dwar xi ħaġa li probabbilment ma se taġobkom. Palma tafu li e, hemm kunsil tal-Agripesh u se tiġi adottata pożizzjoni fuq eh, il-finanzjament u kien nebda ftejn dwar dan qabel, biex ninsaqsi żewġ domandi. Kif tistgħu tmorru f'kedrex fl-aħħar ta' Lulju bil kunsill tal-Itek u tgħidu lill amerikani li l-Ewropej ma jridux jadmu fuq dan il-proġett, dan il-proġett li huwa tant kbir ċittadini kollha Ewropej li ram jistennew bil-ħerqa Din hija xi ħaġa li ċ-ċittadini tagħna jħossu li l-Ewropa għandha tħallas 5 biljun għalih. X'tip ta' pożizzjoni tistgħu tadottaw fil-Kunsill ITE dwar dan? Kif tistgħu tiddefendu din il-pożizzjoni fil-kontrarju fir-rigward tal- ċittadini Ewropej. Il-budget din dejjem jonqsu. Grazzi. Sur Weber, Sur Weber kjoġba. Ministri, napprezzajt prezzajt ħafna d-prezentazzjonijiet ta'kom, intom tajtu priorità li l-industrija u realtà hija li fl-Ewropa aħna qed naraw proċess ta' deindustrializzazzjoni u allura soluzzjonijiet fuq eh, medda twila medda medda ta' żmien huma dawk li huma hemm l-istraġija tal-2020. Iżda mbagħad fuq medda twila ta' żmien aħna se nkunu madnix, mista nkunu għadnaw għalli xiddi industrializzazzjoni hija waħda maġla ħafna, għal daqstant nixtieq insaqsikom xejn tagħmlu biex tiġġieldu kontra kull tip ta' dumping għaliex l-Unjoni Ewropea hija vittma għal dan. Mhux inqgħod nisemmija ma xtafu x'inhuma, iżda għandi domanda speċifika. Dwar kwistjoni tal-ekoloġija, inti qed li rridu nittrasformaw eh, nuqqasijiet f'opportunitajiet issa jekk is-summit ikun ta' falliment. U il-limiti tagħna m'jomx biżejjed ser jiġri, ser nagħmlu, rridu nagħmlu dawn il-miżuri, miżuri unilaterali. Per eżempju tnaqis ta' 30%. Umbagħad jiġri jekk aħna ma niġux segwiti mill pajjiżi l-oħrajn li qegħdin inizzu bħal pereżempju eżempju ċina u l-Istati Uniti. Hemmhekk imbagħad aħna jkollna imponu taxxa fuq il-klima tal-enerġija fuq l-importazzjoni biex inkunu nistgħu nistabilixxu biex din il-kompetizzjoni ġusta. Għal daqstant x'taħseb dwar dawn il-miżuri ta' difiża kontra id-dumping ekoloġiku. U dam mhux biss l-uniku tip ta' dumping hemm oħrajn. Sur Lengen. Grazzi ħafna, President, Ministru. Jiena naħseb li għaxa ta' tajba l-politika tal-industrija, l-politika tal-innovazzjoni, u ser jkunu fil-qallu ta' prezidenza ta'kom. Zewġ domandi dwar dan. Il-politika tal-industrija tinvolvi ħafna partijiet l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri, ecc. kif se tassiguraw li flimkien aħna nistgħu niżviluppaw politika komuni industrijali. Eżempju, artiklu 173 f'każ ta' politika industrijali koordinata fid-dan unjoni Ewropea jew inkella kif se tassigura li l-Istati membri ser jinaqdu flimkien u jisegwu l-istess direzzjoni fuq din il-politika. Tin domanda dwar politika ta' riċerka jien naħseb li hija xaġa tajba ħafna li n-nies qegħdin jimmiraw fuq dan il naqis fil- GDP u tiraw irridu jaraw iktar innovazzjoni, stan baddan kif għandu xieqsam għal fat li il-Council fir rigward tal-budget tas sena diħna ser inaqqas l-infiq fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni. Is-sur kanċani kjoġbak. Ti obbliga. Diffiċli li f'minuta jirraxxilek daħħa dak li tajt L-istrateġija politika industrijali tkabbir Eċċellenti dan kollu. Iżda llum il-ġurnata bħalissa l-problema tal-Ewropa u l-qat. Jgħat isir u sar konflitt soċjali. Jiena fil-medda qasira ma nħoss u dan qalu anka l-kollega tiegħi Webber ma narax inizjattivi li jidħlu fis-seħħa politika ta' budget differenti funzjoni tal-PPE, għal-politika, strategija twila, Strategija tajjeb, imma rridu nħeddu pass lura u napplikaw dan fl-immedjat, grazzi. Isnira Calvario. Grazie President Ministri. Għal rapporter ta' rapport ta' semplifikazzjoni jena nixtieq nirrikonoxxi l-prijorità li natat mill-Presidenza Belġana dwar dan is-suġġett. Il-kwistjoni ta' semplifikazzjoni se tiġi diskussa nhar l-erba' f'konferenza organizzata mill-Presidenza Belġana fejn jien ġejt mistiedna biex nippreżenta l-idea ta' l-enin ta' rapport. Jiena nilqa' U naqbel miegħek Ministru dwar il-kwistjonijiet u bżonijiet ta' kjarifika riżultat bażati fuq dak li qalet il-Kummissjoni. Hawnhekk qed nitlob għal iktar kjarifikazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni dwar dan il-suġġett. Simplifikazzjoni hija importanti ħafna fl kollha iżda jekk inti trid tibni Zona ta' riċerka Ewropea effettiva, simplifikazzjoni hija meħtieġa. Inti semmejt li hemm bżonn tal-possibilitajiet, nużaw il-possibilitajiet ta' Trattat ta' Lisbona biex eh, nibnu l-lira, l-European Research Area. Jien nixtieq nitlob x'numa l-miżuri ta' riċerka ser ikunu permezz ta' joint programming, permess ta' aġenziji konġunti, riċerka ta' kunsil biex inkol tista' tkun tkun tista' tagħmel programmi konġunti bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri, x'inhuma l-idea ta' l pragmatiċi li inti għandek f'moħħok sissa? Għaliex sissa rajna ħafna idejat pragmatiċi sa minn eh, f'dawn il-ftit ġranet ta' ta' Presidenza, grazzi. Herzog. Signor Herzog. President, Ministri, jiena naqbel ma'kom bisħieħ. Iżda, meta jiena naqra il-konklużjoni tal konsil mod partikolari l-Ekofin, li jixtiequ naqsu bit 891 miljon naraw li dan mhuwiex riżerta fit-Trattat ta' Lisbona, nixtieq insaqsi eżattament x'għandna bżonn biex ikollna l konsil ta' kompetitivita U biex neħilsu minn din il-vizjoni negattiva li rajna ġewwa l grazzi. Dank, Herr Metzaros. Grazzi, Sur Metzaros. Grazzi. President, jiena nixtieq nirringrazzja lill ministri għandi ftit domandi dwar riċerka. Għanna kellna evalwazzjoni ta' seba program għafas u dan u appunta luqat minn program għafas. Jena grazz li aħna kena xi punti kritiċi sissa unċert li r-riċerkaturi ser jenfasizzaw dawn il-punti. Inti għattara iktar kaltiti fi transizjoni fi tmin program għafaz mod partikolari fi rigward ta' riċerka innovazzjoni u zvilupp u b'mod partikolari kif l-SMEs jistaw jidu involuti b'mod aħjar. U kol xtas dwar program ITA, dan huwa program ferm importanti. Aħna naħsbu li l-Ewropa għandha żomm ir wol mexxej tagħha. Il-fondi neċessarji ser jkunu disponibbli din mhux se tkun xi faċli. Grazzi, grazzi President. Jiena nixtieq eh, kull suċċess lill ministri Belġani. Domanda fil-qosor, sur mal-kur. Wara presidenza Spanjola aħna rridu niżviluppaw infrastruttura standardizzazzjoni. Fl-elettrifikazzjoni tal-industrija tal-karozzi, intom tippjanaw li tkunu fuq dik il-pjattaforma għaliex jekk iva tkunu tistaw tieħdu l-appoġġ ta' dan il-kumitat. Sir tagħmlu dwar dan, sir isu għadi bħala priorità, it-tieni domanda hija sur Serex. ċertu prioritajiet huma importanti kifettu u għandu jkun hemm iktar koordinazzjoni biex niksbu lan ta' 3%. Iżda, ġi rapportat fil media li il-Ministri tal-Innovazzjoni kellha messaġġ ċar min-naħa tal-Kunsill U se jaħdmu fuq dan f'Diċembru. X'ser ikun dan il-messaġġ tista' tgħidilna? Il-kollega Tsukalas. X'takir prodra? Grazzi, grazzi President, jina ġistiq ringrazzja l-Ministri tal-prezentazzjonijiet interessanti tagħhom. Jina grat li f'dan il-kumitat aħna qegħdin debattu riċerka innovazzjoni teknoloġija ħafna u ħafna iktar. Jiena nispera li l-Ewropa ser tkun ta' iktar suċċess iżda kejja dan kolli ngħid li hemm iktar nuqqas ta' fiduċja għaliex l-Ewropa permezz tal-istrateġija tal-2020 tagħha edha issegwi l-istrateġija ta' Lisbona. Issa, xi stati membri jista' jkun li jirnexxielhom iħadmu l-istrateġija ta' Lisbona, iżda ir-rata medja ta' suċċess tal-istrateġija ta' Lisbona komparata ma' pjanijiet internazzjonali oħrajn kienet baxxa ħafna kienet ħafna inqas minn postijiet oħrajn fid-dinja. Iżda jekk għandhom proposti jien aħna lesti li nisimgħu. Is-sinjura Is-surenġu u mbagħad is-sinjura tikaw. Żommu fil-qosor kieġobkom. Grazzi. Grazzi President, jiena nixtieq nirringrazzja lill-mistednin tagħna. tal-li prezentaw il-prioritajiet tal-Presidenza Belġana. fir rigward ta' riċerka u affarijiet ekonomiċi t nistenna l-Presidenza Belġana jirna xiela li daħal l-Unjoni Ewropea fit-triq ta' tkabbir ekonomiku. Id-domanda tiegħi fuq ir-riċerka hija din. Il-Presidenza Belġjana għandha pjanijiet għal strateġiji u u strateġija għal istati membri l-ġodda għaliex nafu li dawn il-pajjiżi soffru mod partikolari minħabba nuqqas ta' infrastruttura. Grazzi, jien ukoll nixtieq nirringrazzja lill-Ministri tal-li jippreżentaw il-programm għal presidenza Belġana. Issa ser nitkellem bir-Rumen tgħid il-kellima għaliex jiena tuġabni ħafna il-lingwa tiegħi. Id-domanda li nixtieq insaqs hija din il-pjan Ewropew għall-irkupru ekonomiku. Is-sena l-oħra il-Kummissjoni wedet komunikat u kien hemm regolamentazzjoni li ma kienx ta' sekk diffiċil war il-komunikat il-ġdid, l oriġinali skużawni. Komissjoni semmiet settur tal-enerġija ta' riċerka u dawn il-kwistjonijiet però miħomx riflessi mod speċifiku fir regolamentazzjoni Tkabbir ekonomiku ma kienx ma seħx eżattament kif xtaqna aħna xiftit ta' xhur ilu aħna rridu nżidu tkabbir ekonomiku. U ma l pjanijiet tal-Presidenza Belġana? Ministri, issa jekk tixtiequ tirrispondu għal dawn id-domandi fil qosar ħafna forsi tliet jew erba' minuti kull wieħed is-sur Markwa Kjoġbog. Grazzi President. Nirringrazzja wkoll tal-interess li urejtu l-industrija. Ser nizom fil qosar president, ser niprofa nizom fil qosar Sta permetti li ngħid li fil-laqa bejn il-Kummissjoni Presidenza Belġana fost il-prijoritajiet tal-Kummissjoni politika industrijali kienet imsemmija u jiena naħseb li ħames snin ilu politika industrijali kieku ma kienx tkun soġġa għal sekk konsens partijiet differenti tal-Unjoni Ewropea. Daqstant naħseb li dan huwa progress. Qed naraw li jridu nidefendu l-industrija. Jiena ma nistax nirrispondi kull domanda b'mod individwali iżda Sinjor Van Brandt huwa ovvju li l-bidla fil-klima hija ukoll problema fl istat ħin opportunità u biex nirrispondi għal dan il-kumpaniji m'għandhomx jaraw il-bidla fil-klima bħala uh, xi ostaklu iżda rridu Naraw x'ser nagħmlu dwar din is-sitwazzjoni waqt is-summit informali din il-ġimgħa jew inkella dwar il-konferenza fuq bidla industrijali li ser issir waqt il-Presidenza Belġana, aħna ser nuru kif nistaw naġustaw ruħna għal-bidla fil-klima biex ikonna għanijiet. Kelma dwar il-kwoti, jiena dejjem attent dwar il-kwoti u dwar kif is-sistema kienet mibnija il-privatizzazzjoni tal-kwoti ta' CO2. Ovvjament aħna rridu naqsu l-emissjonijiet iżda rridu n konsiderazzjoni l-iżvilupp tat-teknoloġija aħna rridu nofru inċentiv biex nikkonvinċu l-nies biex frankaw l-enerġija. Pero naħseb li l-kvoti miħamx laħjar soluzzjoni. Fir-rigward ta' dumping. Aħna rridu nżidu il-kompetittività esterna tal-Unjoni u la darba nkunu għamilna dan, nkunu nistaw naraw kif ser nilħu l-anijiet tagħna. din tkun xi ħaġa fejn il-kompetituri tagħna ma jkunux jistgħu jaħdulna is-swieq. aħna jridu għal daqsat nibqgħu nesportaw u nilħu l l-oħrajn kollha l-oħra. U ċar li kull azzjoni ekonomika tagħmel sens biss jekk tikkrea xogħlijiet. Din hija xogħol fundamentali aħna jridu nipproteġu x-xogħlijiet, jridu jikreawhom irridu nindefendu industriji li se jikreaw ix-xogħlijiet. Jiena nifhem uh, l-urġenza ta' din il-problema. Iżda lejna ħafna ħin u se ħafna ħin biex inkunu nistgħu nlaħqu. aħna m'għandniex politiku ekonomika u soċjali integrata fl-Unjoni, iżda rridu naqdu dawn il-politiċi u jekk l-istati membri kollha jkollhom l-istess anijiet u jekk aħna nkunu nistgħu nibbilanċjaw il-punti eh, ewlenin fl-Ewropa u wkoll nagħtu l-Kunsill tal-kompetitività iktar importanza din se tkun xi ħaġa tajba, xi importanti u s-settur soċjali jkun ħafna iktar importanti komparat mal-settur eh, ekonomiku jiena qed ngħid dan b'konvinzjoni politika wkoll u nixtieq nilqa' xogħol tal Presidenza Spanjola. Waqt l-ewwel nofs ta' din is-sena. Jiena nixtieq mm, ngħid li napprezza dak li sar fuq il-vetturi elettroniċi dan huwa settur importanti iżda mhux ser ikun biss dwar il-karozzi. Aħna rridu naqsu l-konsum tal-enerġija irridu karozzi favur l-ambjent, irridu nitrasformaw l-industrija tagħna, irridu naraw kif ser naħdmu l-enerġija. U kif nistgħu nagħmlu konnessjoni bejn protezzjoni u l-konsum tal-enerġija. Jiena nilqa dak kollu li għamlet Presidenza Spanjola dwar dan ser inkomplu b'dan ix-xogħol. Biex bekk inkunu nistgħu nittrasformaw karozzi permezz ta' elettrifikazzjoni jew permezz ta' teknoloġiji oħrajn. Għaliex il-Konsil irrid li nesploraw kull possibilità u ser namlu ħdan aħna. Aħna ser nanalizzaw il-kwistjoni tal-enerġija elettrika għal vetturi. Ser nirrispondi d-domandi l-oħrajn iktar tajt li ġobkom. Grazzi. Is-Sur Srex. Ħaniprofa eh, fil-qosor kif għamel il-kollega. Fuq l-SMI su 7 program u minnu il-fat li jissijabu l-SMI dan qed naraw li qed jonqos imma hawnhekk qed naraw kemm hija importanti li il-ħajja tagħhom. Għax malħaqniex il-ċifra li ridna u il-fattu kol li innaqsu l-importanza tal-konsorsjums u id-daqs tagħhom fuq liter. Il-Kunsil li sar f'Ġunju fiċ-Ċina ma ħan libda deċiżjoni fuq l-aspetti finanzjari u l-laqa straordinarja se kadarax fl-aħħar ta' Lulju kienet importanti li il-Kunsil jiddeċidi il-pozizjoni, jikun jiddeċida fuq il-pozizjoni tal-Unjoni sal-ħar tal-Ulju. Ovvjament, mem lebda stat membru li mhux qed jaqbel ma dan il-proġett iter, il-problema tibqa' bil-flus, bil-budget. il xol il tal-presidenza spanjola ġifri l-konklużjoni li konfermaw l-Koreper fil-laqa taħħom ta' 30 ta' ġunju, mbagħad kien hemm l-istqarrija tal-Kummissjoni u li hija il-punt tal-Kunsill tal-Agrikolturu li qed isir illum stess. Peress li fil-Kunsill kien hemm bil aħna fid-dover, ġifri l-presidenza, aħna irridu naċċertaw li l-pożizzjoni tiġi aċċettata. Nisperaw li jkun hemm żblokk min-naħa tal-Parlament u għal daqstant il-Presidenza taħdem kemm jista' jkun biex nersqu lej kompromess imma qed tistenna wkoll li il-Kummissjoni wkoll tkompli tagħmel il-proposti tagħha kien hemm ħafna min tkellem fuq il-problema l-bżon li jem li wieħed jinvesti iktar fil-riċerka imma li memx flus, għax il-budget, il-budget qed jiġu mnaqsa. Iċ-ċifra ta' tlieta fil-mija hemm bżonn li nilħquha, ġifieri flimkien il-reġjuni, l-istati membri, l-Unjoni, ġifieri il- il-problemi ta' budget u jgħet jisa minn dawn minn din il-perspettiva. Xi kultant mhux l-ammont ta' kemm nonfqu ma ta' kif nonfqu biex nonfqu l-affarijiet iktar intelligenti biex li jagħtu iktar kwalità. Diġà semmejt dan il-punt qabel. Issa, se niltaqgħu nar l-erba' kol fis-seminar dwar is-simplifikazzjoni u nitkellmu dwar da, imma aħ nerġa ngħid li nixtiequ nitkellmu fuq approċċ li bażara fuq ir-riżultata, imma rridu wkoll insemmu ir-riski li eh, imorru fl-imkit ma' riċerka se naħdmu fuq il-mobilità tar riċerka, il-programmazzjoni konġunta u anki il-kooperazzjoni internazzjonali. Huwa minnu li jiena enfasizzajt fuq eh, l-innovazzjoni u l-messaġġ li aħna bil-fors naddu lill-Ministri tal-Riċerka u tal-Industrija għal eh, kunsil tal-Kunsil li sesir f'Diċembru. Jiena mill-84 la nitkellmu u naħdmu, ġifiri nafu kemm imxejna l-qoddim f'dan il-qasam ta' riċerka, n-nis eh, xjentifiċi tagħna jafu ktar il-xuxin, jaħdmu iktar flimkien, imma hemm bżonn li naraw xi proġetti, infrastruttura u l budġetti nazzjonali li nġibuhom kollha flimkien. U fuq dan kollu irridu li konna proposta konkreta għal-Kunsill Ewropew ġifiri li naraw pala priorita il-privattivi u anki ta' kif aħna eh, nistaw nil-lanċjaw eh, ċertu proġetti pilota permezz ta' finanzjamenti tal-bidu. Sena l-għawn għal pajiz il ġodda l-istati membri il ġodda kienem laqa matul il-presidenza spanjola fli matula konna tkellimna fuq is-sinerġiji bejn il-riċerka, l-politika ta' kohezjoni u din id-dimensjoni reġjonali u kif aħna nistgħu naħdmu aħjar lejn l-istrateġija tal-2020. Hemm bżonn l-istrateġija ssir ukoll tal-kunsilli lokali rridu nara li tiġi implementata billi tirrispetta wkoll il-governanza u s-sussidjarjetà il-governanza anki fuq livelli differenti. Grazzi ħafna sur President. Danke mich ganz herzlich bei den beiden Ministern. Das war eine Grazzi lilek. Kienet risposta ċara din li tajtna qasira iżda ċara tassew. sew Illum rafsinar għanna bosta mistiedna namma daqstan tridu n-organizzaw ruħana un-qasmu l-ħin b'mod tajjeb. Nirringrazzawk mill-ġdid, nirringrazzaw l-dawn iż-żewġ ministri. Żgur se konna kollaborazzjoni mill-aħjar. Nawgura il-ħidma tajba l Presidenza Belġana. Naddu issa għal-Ministru li miss.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 Nistaw naddu għal punt 5 nilqaw il-Pol Manjet, il-Ministru għal Politika tal-Klima u l-Enerġija, anki l-ħarsin tal-Konsumatur. Għalek għanna opportunità illi nissemaw prezentazzjoni mill-Prezenza tal-Kussil tal-Unjoni Ewropea u jkonna sessjoni ta' mistoqsijiet u risposti jekk għadbok żomm il-prezentazzjoni tiegħek fil-qosor. Grazzi ħafna, sinjuri, deputati, nirringrazzjahom tal-li studentuni biex nitkellem fuq il-prioritet tal-presidenza Belġu għal dak l-inkontu għall-enerġija u dan moment importanti għalija li ninsab u u verament nawgura li naħdmu flimkien verament eh, tajjeb. Diġa jien għajt fl-ħar ta' ġunju mal-gruppi politiċi met konet nipreparaw l-prezidenza tagħna kien pjaċir ukoll għalija li l-ġimgħa l-oħra mort Strasberg biex nara eh, anzi niddiskuti fi Strasberg fil-plenarja dak kollu li għandu x'jaqsam mal-tniġis eh, ukoll tal-baħar u nispera li d-dialogu nistaw nżommuħ, nżommuħ fuq livell olu, oli kif beda. Jina eh, u kol konvint mill-rwol il-ġdid tal-parlament li edin, iktar jihu sisinti u wara li ġifiri it-trattat tal-Lisbona Eh, pal eżempju mill-konklużjoni tal-regolament tal-gas li għanda li għadda kemm ġiet approvata, verament il-din saret f'kondizzjoni ta' veru tajba. Il-presidenza tagħna mindu aħna bdejna nipreparawa mal-Ungerizi u mal-Ispanjoli dejjem taħt importanza l-Parlament. Ippruvajna npoġġu fuq l-agenda ċertu suġġetti li ma forsi ma ġewx trattati daqshekk tajjeb. Forsi l-Parlament madu ma riflettix ħafna fuqhom li għandhom x'jaqsam mal-protezzjoni tal-konsumaturi fis-settur tal-enerġija nerġa' nirrepeti dwar dan. Mela, il-punti importanti li aħna nixtiequ nenfasizzaw matul il-presidenza tagħna, xtaqt biss nitkellem ftit ngħidilkom kelm tgħidla importanti li wieħed jifhem li dan iż-żmien fil-istorja tal-Ewropa f'dan dan is-settur issa jisna kważi 10 snin wara li rajna liberalizzazzjoni ta' dan is-suq tal-enerġija. Forsi intom tiftakru kienu saru ħafna wedit kbar eh, li konna se naslu għall-innovazzjoni teknoloġika iktar investi investiment, iktar kompetittività, servizzi ta' kwalità aħjar, prezzijiet verament irħas jisu dak iż-żmien konna qegħdin eh, naraw nisimgħu biss wediet forsi żbieħ wisq. Imma ma rridx nidħol eh, f'polemika, imma ma wasalniex għal dawn il-wedit u dawk il-għanijiet fil-politika tal-liberalizzazzjoni dawn l-edajat ma l il-konċentrament għadu għoli, anki għal-gas eh, għandhom iktar minn design fil-mija tal-su bejn 10 pajjiżi u mill-rapporti mil nafu il-professur Monti fuq il-su intern eh, għalli e, aħna għadna il-bot mill li nilħu su integrat. Għalek, issa wasanna jisu f-momentum momentum biex nagħmlu l-analizi tagħna 10 snin wara meta qegħdin biex nagħmlu trasposizzjoni tat-tielet pakket tal-klima meta għandna l-pjanijiet nazzjonali għal renewable energies. Ġifieri naħseb wasal iż-żmien li nagħmlu ftit aġġornament, naraw eżattament fejn qegħdin forsi eh, fejn hemm l-iżbaljien ikkoreġuhom edeja oħra hija li l-Ewropa qiegħda minn ta' nett fil-politika tal-enerġija u speċjalment f'Diċembru tal-2008 meta adottajna l-pakkett tal-klima meta f'Poznan kien hemm dawn in-negozjati eh, fuq livell dinji, l-Ewropa urid kemm kienet kellha rieda qawwija, kemm kellha politika viżjonarja anki l-ġimgħa l-oħra qedtu fis dan fil-Strasberg meta għandna dan il-pakket tal-klima ġifri li naqsu l-konsum tal-enerġija nistimulaw mill-iżvilupp eh, ta' teknoloġiji ġodda u renewables, mbagħad rajna li l-amministrazzjoni Amerikana qed tagħmel ħafna tiftix fl-Alaska pereżempju l-Europa mżon li nżommu badan l-spiritu ta' vizjoni li issa idna il-umana xi 18 il-xar eh, għandu ħafna wedit biex ikonna iktar provizjoni biex anki ikonna iktar xol biex ikonna iktar sostenibilita hemm bżonn inżommuha din il-vizjoni biex nelbu l-ostakoli li jista' jkollna fit-triq Mela, għanna din il-filosofija doppja fil-ġifiri il-liberalizzazzjoni naraw x'kienu il-problemi u nsowwuhom u ikonna din il-viżjoni mill-banda l-oħra. Dan ifisser fl-opinjoni tagħna li irridu natu iktar każ lill konsumaturi tagħna. Jiena rajt ħafna interess Rizoluzzjoni tal-Parlament tal-Kom tal-19 ta' ġunju tal-2008 anki li dan ta' spinta li t-tilet pakket tal-klima nistaw nejdu li sissa tbaqa x'namlu ma dana kollu, speċjalment fuq il-prezzijiet mill-2005 sal-2007 il-prezz tal-gaz ola bi 18% skont l-Eurostat u tal-djar dan bħala medja tal-14 filmija. Għalek irridu naraw eżattament kif inħarsu l-konsumaturi. Hemm bżonn li nsaħħu il-politika tal-informazzjoni għal-konsumaturi, irridu ukoll niżguraw u nikkoordinaw il-koordinaturi nazzjonali, ġifri bejn il-min jifornixxi u min jikonsma' dan hemm bżonn inħarsu id-drittijiet tal-konsumatur u l-medjatur Ewropew jgħin biex naslu għal dan anke fuq livell nazzjonali. Aħna b'dan f'moħħna se nkunu attenti ħafna l-proposta ta' direttiva tal-Kummissjoni tal-ħariva l dak li għandu x'aqsam mal-wholesale market trading għal ġifiri għal swieq tal-enerġija bl-imnut biex nħarsu koll il-konsumaturi irridu noqogħdu natu ktar importanza li dawk kim sejħa vulnerabbli mir-riżoluzzjoni tal-25 ta' eh, settembru tal-2008 nafu li l-lum fl-Europa hemm bejn 50 u 125 miljun ta' Ewropej li jinsabu f'faqar enerġetiku nafu ġifiri li dawn mux dejjem jistaw jħalsu il-kontijiet tagħhom. Jon kella jonfqu ħafna mill-paga għal dawn il-bżonnijiet tagħhom fl-enerġija. Dan huwa bżonn li ma nistawx inkomplu ninjoraw. Hemm bżonn nittrattaw speċjalment f'din is-sena eh, li qegħdin iġildu il-faqar u anki fil-kriżi ta', ta palissa nafu kemm tela in-numru ta' nies qiegħda u jista' jkun ġifiri li um, an, nafu li għandna 23 miljun ta' persuna edha fl-Ewropa bħalissa. Um, naf li dan huwa importanti wkoll mhux biss pajjiżi ma' pajjiżi stati membri oħra. Aħna se jkonna eh, fil-Kunsil Informali ta' settembru, konklużjonijiet ta' Diċembru, nixtiequ li naslu għal definizzjoni ta' xinija l-prekarietà enerġetika. Naraw nħorġuġ b'indikaturi biex ikonna ċifri kwantifikazzjoni u namlu kol miżuri ta' evalwazzjoni li diġan ntużaw mill-istati membri għaddi inkwantu għal-prassi tajba sabiex aħna dejjem nittejbu. Punt importanti ieħor li aħna naqdu ma din il-prekarità hija il-kwistjoni ta' l-effiċjenza enerġetika, speċjalment fil-bini tagħna ta' ċittadini e, meta nafu li għanna ċertu nies ma jistawx jisaħnu djarhom jew jħallsu il- il- kontijiet tagħhom. Nafu li 60% e, tal-bini ma jirrispettawx il-kriteri e, ta' u mhumiex izolati inkwantu għal temp għale u mumiex effiċjenti u naqsu l-użu tal-enerġija. Aħna nafu kemm li jekk inkunu iktar effiċjenti, mhux biss inkunu responsabbli ma inkunu iktar ukoll autonomi jew mhux dipendenti għalhekk din hija l-ikbar priorità. Imma nafu li għad baqa ħafna x'naqtfu fejn nistgħu nkunu effiċjenti eh, fil-proċess fil industrijali, fil-bini, fil-trasport u fil-politika tagħna diġà eh, rajna kemm hija importanti forsi intom tif tiftakru bit tkun qegħdin niddiskutu fuq l-emissjonijiet eh, tal-vetturi tal eh, l-emissjonijiet ġifri tal-carbon dioxide u dak tal-gasit tal-effett serra Forsi intom tiftakru kemm kienu diffiċli dawn in-negozjati u dan id-dibattitu, imma dak kollu il-rizultati li nafu li l-Europa għamlet ħafna avvanz u rizultati huma tajbin fin kwantu ġifiri għal vetturi tana. Fuq dan nixtieq ngħidilkom li eh, intkom eh, se jkun il-pjaċir li tadottaw l-ewwel 24 atti delegati li skont it-trattat ta' Lisbona se jibdow, intom se kolkom il-pjaċir tibdow dan il-proċess. Il-Parlament u l-Konsil jistow jamlu l-oġġezzjonijiet tagħhom biex inkunu nistgħu eh, nikkonsidrawhom naraw kum validi se jkun hemm kat erba atti delegati fuq il- ċertu, per fuq il-televisions, fuq il-washing machines, eccetera nispera li kollox imur sow fuq dan. Il-Kunsill pal-Parlament qed jistenna l-ewwel evalwazzjonijiet tal-pjanijiet tazzjoni fuq l-effiċjenza enerġetika għax se jkun hemm l-ewwel dibattitu fil-Kunsill informali fil-bidu ta' Settembru biex inkunu nistgħu verament nibdu dawn il-pjanijiet. Biex nala fuq kemm fuq l-investimenti. Fid-dibattitu li kellna dan l-aħħar, verament kienu tajbin id-dibattiti li kena matul presidenza spanjola, dan kien suġġett li eh, kien importanti. Eh, dan huwa importanti fit-trasport biex nkunu iktar effiċjenti biex nimodernizzaw in-netwerks tagħna, l-apparat li nużaw sabiex inkun ikonna kol produzzjoni ta' affarijiet iktar indaf biex ukoll eh, nkomplu nimportaw il-fossil fuels dawn l-affarijiet kollha u importanti qed nitkellmu fuq xi 50 biljun ta' euro li nkunu li qegħdin nitkellmu fuqhom hawnhekk. Dan kollu da sibda dettalji fil-pjanijiet tal-2008-2009. Issa, fuq il-programm tal-enerġija għal recovery plan, unek u koll daħħalna il sujġet ta' l-enerġija qed nitkellmu fuq xi 4 biljuni ta' investimenti u dawn l-ammonti għadhom ma ntnefqux u l-Komissjoni issa ħarġet ir-rapport ta' kif jistgħu jintnefqu um, u forsi permezz ta' fond strutturali, mhux jiġifieri kif nafu l-fond strutturali qabel, imma fond ġdid Ewropew biex li jista' jintuża biex jgħin proġetti fil-qasam tal-enerġija speċjalment tugu l-proġett li ma jkunx ċentralizzat. Katrin Van Brent ukoll se tagħmel rapport dwar dan u nisperaw li kollox javvanza kif mixti se jkollna debattitu politiku wkoll fil-laqa informali 6 ta' settembru se naraw eżattament il-qafas tar-regoli u l-aspett finanzjarju. Naħseb li dan huwa proġett importanti għax dak li jonqosna f'dak li għanna sissa fl-enerġija jekk aħna rridu nkunu effiċjenti minn banda u sabiex il-konsumaturi jistgħu jibbenefikaw, speċjalment dak l-aktur vulnerabli, l-operaturi lokali da huma dawk li l-iktar li jistgħu jgħinuna naħseb fil-ċentri pubbliċi li jagħmlu l-integrazzjoni il-municipalitajiet daw kollha li għandhom xaqsmu wkoll mal-bini. U naraw fejn nistgħu nkunu iktar l-effiċjenza tal-enerġija biex innaqsu l-konsum fuq dan eh, fuq l-investiment, Filip eh, Mejxted, il-president tal jib e anki Mario Monti, li se jkunu mana fil-kunsil formali. Kelmtejn fuq il-renewable il energies, l-irdiden offshore u ma' wkoll importanti se jkun hemm dissa stati membri oħra flimkien man Norveġja aħna firmajna ftehim f'Diċembru li għadda biex ikun hemm eh, supergrid, ġifiri eh, netwerk komuni għal baħar ta' Tramuntana, ġifiri n-Nord Sea. Huwa proġett li diġa u koll il-Komissjoni taqbel miegħu għanzi tagħti għajnuna finanzjarja u għamilna ġifiri ftejim ta' kooperazzjoni bejn 12 l-istat se jkun wieħed mill-iktar importanti fil-qasam fil qasam tal għal-snin li ġejjin. Laħarnet u nixti u kol f'dawn is-sitxur inkomplu bit-taħdidiet eh, li jkunu għedin ikopru medda twal ta' żmien għanna ġifiri il- pjantazzjoni tal-enerġija li jmur mill-2011 għal 2020 u verament nixtiequ li l-anijiet aħna mill-klim immorru għal naraw verament li konna ġifiri azzjoni konkreta mux noqodu biss nitkelmu. Nafu li d-dibattiti kienu verament tajbin meta kienem il-presidenza spatniola, aħna nishtu nkomplu fejħal dawn tal-axħar nixtiequ ukoll flimkien mal-Kommissjoni u intom ukoll kull meta tixtiequ inkomplu bid-diskussjoni fuq il-politika long term, fuq medda itwal ta' żmien ġifiri qed nimmiraw aħna l-2050 viżjoni fuq medda itwal ta' żmien. Il-Kummissjoni ġifiri se tibda taħdem fuq ir roadmap tal-2050 naraw eżattament fej rridu naslu, is-suq intern, relazzjoniet mal-pajjiżi oħra, l-infrastruttura, ir-regolamenti li hemm bżonn minn dan lat se jkun dibattitu importanti ħafna u aħna verament ninkoraġixxu napellaw il-Kummissjoni biex iżomm ambizzjoni għolja li jkun hemm anki nies mid-dinja tax-xjenza għax hemm min jaħseb li verament li jekk l-Ewropa trid tista tasal jekk mhux għal 100% imma f'80 jew 90% ma tibqax tuża il-fossil fuels. Jina naħseb li dan u e, dan huwa dibattit interessanti li aħna nixtiequ naħdmu fuq matul dawn is-sitt xhur. Dan kien kollox tul President. Grazzi ħafna. Darf mich bedanken, Herr Minister, für diese... Grazie ħafna. Ministru. Għanna madwar 30 minuta. Għawn jisu 11 talba għall-intervent għalek. Nitlobkom iżommu mal-ħin stipulat li huwa dak ta' minuta. Il-kollega ħor. Grazzi ħafna jiena tassew ħad gost b'dak li għat dwar l-efficienza enerġetika. Ikolli nammetti illi kont imħazba wara li qrajt il-pjan miktub illi ma dan ma ddaħħal imkien u għal daqstant kontenta li smajtu li lesti anke t-diskutu dan fis-6 fis-7 ta' Settembru waqt il-Kunsill u xtaqt inkun naf x'qegħdin tipproponu bħala Presidenza Belġana minn qabel il-pjantazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-enerġija u jekk intom ħassejtux li dan huwa l-mument li nissaħħu l-effiċjenza enerġetika fl-Istati membri u meta nħarsejn il-possibilità ta' introduzzjoni ta' xi miri miri vinkolanti fuq livell Ewropew jew fuq dak ta' Stati membri f'dan id-direttiva eh, dwar l-enerġija Issa dwar il-pjan u jinaħad gost semmi dan, iżdem tħassib dwar il-fondi ta' set plan. Bħalissa hemm diskrepanza fil-fatt għal fondi possibbli. Dawn mumiex suffiċjenti il-fondi disponibli u inti minn fejn taħseb illi tistaw iġibu l-flus għall-implementazzjoni sħiħa ta' dan is-set plan li huwa tant importanti madwar l-Unjoni Ewropea. Ah, Lambats. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue, Monsieur Magnetz. Euh, beaucoup de choses intéressantes dans ce que vous avez dit. Je voudrais... Grazie, Sur President. Grazie, Sur Magnet. Tattu bosta fejt interessanti. Jini xtenżit zawċ punti. Tkellimtu dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi, l-ħajar mod ta' kif tipproteġi l-konsumatur hija ilet eh, vita il-monopoli jew kważi monopoli. U hemm anki pereżempju l-enerġija nukleari li tirrikjedi ħafna investiment. Il-Belġu rajna illi intom komplejtu il-ħajja ta' dawn l-impjanti enerġetiċi u dan ħad kompli din is-sitwazzjoni minħabba dan x'inhi s-soluzzjoni tagħkom. Intom il-Belġu għadkom ma soluzzjoni. Issa it-tieni net tkellimt dwar taħlita enerġetika illi ma tkunx dipendenti fuq il-karbonati fossili sal-2050. Issa, ma nafux jekk intom tixqux fil-fatta tikkonsidraw l-uranju bħala karburant fossilu. 30-40% hemm ċertu ħbib ta' kom politiċi li 30% u għawes, hemm min qed jgħid li opportunità x'in l-opinjoni tiegħek? Bremt. Kollega Van Brent, grazzi sur President. Aħna kuntenti tassew u l-għajna pozittivament dak li smajna Nixtieq nisma dwar il-pjan tar kupru ser ikun diffiċli għalina biex nikkonvinċu l-Konsell. Iżda hemm fatturi ieħor illi ħassibni. Il-Belġu huwa ambizzjuż f'termini ta' klima u jixtieq li l-Ewropa jkollha rwol importanti f'dan il-kamp iżda dan ifisser illi nkunu konsistenti fil-politika domestika tagħna u rridu nħarsu lejn din it-taħlita enerġetika kif inhi realment. Għalija il-faħam m'għandux ikun parti minn din it-taħlita enerġetika fil-ġejjieni u ma kienx hemm sissa biżejjed dibattitu dwar dan. Ma jagħmilx sens illi tagħti għajnuna statali sal-2023 ikun 3.2 biljun euro mill-flus tal-istat għal faham. Ftit sekondi oħrek joġbok sur president nafu illi dan ma jagħmilx sens. Iżda sejajt il-Kunsill dwar dan. U il-Presidenza Belġana x'opinjoni ħaj kollha fuq dan, x'se jaħseb il-Kunsill dwar dan, tista' tieqaf bis-sussidi għal faham u tuża dan il-flus għal l-enerġija rinnovabbli? Monsieur Jadu. sur Grazzi, Sur President. Grazzi, Sur Ministru. Apprezzajt din l-opinjoni tiegħek dwar l-enerġija iżda X'inhi il-realta fl-Ewropa llum fil-biċċa kbira tal-Istati Membri? Hemm tnaqqis fis-sussidi għall-enerġija rinnovabbli u fil-pjanijiet għat tnaqqis fl-użu enerġetiku. Fiċ-Ċina u fil- l-Istati Uniti hemm dan l-investiment għall-enerġija nadifa iżda rajna ċertu investimenti u aħna l-lesti għonek namlu investiment aktar minn 3 biljun euro għal faham. Dan ma jmurx id fit ma dak li dak kif għat. Tista tagħmel impen ta' 20% tnaqis għal konsum enerġetiku, sissa ħakna terz ta' dan. Inti issa tanki dwar l-etikettjar ta' televizjonijiet u l-geezers, dan issa twaqqaf l-estu inizjattiva illi konna mobilizzazzjoni ta' dan. Kollegin Tikaw. Il-kollega Tikaw. ma nishtiqx noqgħod intenni dak li diġa l-kollegi ta' qabli. Iżda xtaqt nitlob jekk ir-reviżjoni fil-medda medja l-2010 u s-sejra tintuża għal iktar fondi għal effiċjenza enerġetika fil-bini. Ir-regolament imbidel ċertu stati ma domx fil-program tagħhom dan is-settur hemm adattament, regolamentazzjoni għal ħarsin enerġetiku f'dawn f'dan il-bini. t tippjanaw intom f'dan is-settur? Inti għamilt referenza għall erba għatti delegati illi għandhom jiġu adottati sa tmiem din is-sena. Issa l-etikettjar ta' l-apparat elettriku sab oppożizzjoni mill-Parlament għal pożizzjoni tal-Kummissjoni. Ġifieri tajjeb jekk il-Parlament jiddaħħal fil-preparazzjoni ta' dawn l-atti. Eh, Dankjewel, eh, voorzitter, eh, meneer de minister. Goedemiddag en heel veel succes uiteraard. Graag een vraag over Sir President, grazie. L-ewwel net nawgura lill-Ministru għall-Presidenza. L-ewwel net dwar il-golf tal-Messiku l-Kummissjoni Ewropea l ġimma li għaddiet ipproponiet moratorja għal dan it-tip ta' operazzjonijiet fl-ibħra Ewropej. Ser ikun hemm grupp ta' esperti, grupp oli fil-fatt jitħaddet fuq dan it-ħaffir ta' żejt dan kif jibda kemm se jirdum u jekk kienx hemm kuntatt mal-kumpaniji taż-żejt dan kif jiġri u meta. Kollegin Kavajo. Il-kollega Carvajo. Thank you, President. Uh... Grazzi, Sur President. Nixtieq nirringrazzja l ministru għal dan il-programm dettaljat li prezentalna u nixtieq ngħid il l-politika enerġetika l-medda twila hi marbuta ħafna mill-qrib mal-ġlieda kontra l kambjament fil-klima u wieħed mill-iktar mir importanti u mal negozjati internazzjonali fejn jidħol il-kambjament fil-klima. il fsejmu huwa essenzjali għal raġunijiet ambjentali, iżda huwa importanti wkoll għal kompetittività tal-industrija tagħna, l-industrija Ewropea, l-iktar dawk li jużaw ħafna enerġija u jkollhom emissjonijiet ta' dioxidu ta' karbonju għolin. X'inhu huma l-pjanijiet għal dawn l-industri jekk ma jirnexxinix ikollna ftehim? X'ser nagħmlu jekk nibdew issa fejtru dawn l-industri x'inhu l-pjan Per eżempju, fiċ-Ċina u l-Ġappun x'qegħdin jagħmlu huma għall-effiċjenza fil-kamp tal-enerġija. Grazzi ħafna. Herr Kollege Lange. Dankeschön, Herr Vorsitzender, Herr Minister. Dreh- und Angelpunkt äh, für eine neue Energie. Il-kollega Lange. Grazie, Sur President. Produzzjoni ġdida Dan semmejtu int fil-prezentazzjoni tiegħek. Enerġija rinnovabbli, għandna bżonn networks għal dan. Issa d-domanda hi x'approċċ ser tieħu għal modernizzazzjoni ta' dawn xejrin ikunu l-ewwel passi. U minn fejn se jirġib il-fondi għal dan il-proċess. Kussuna mas. Is-Sur Kirk. Grazzi, Sur President, Sur Ministru, grazzi lilek għal prezentazzjoni minkejja in-nuqqas kienet u kienet waħda dettaljata mens. Nixtieq nirringrazzjak talli ikkonsidrajt il-Presidenza Belġana i parti minn fl flimkien ma' dik Spanjola u dik Ungeriża. Dan huwa importanti għaliex il-konflitti enerġetiċi ma jagħtux każ ta' min qiegħed il presidenza nafu x'inhuma l-problemi fil-fornitura tal-gass u il-problema li jmiss taf toħroġ f'dawn ix-xhur il ġejjin jew waqt il-presidenza Ungeriża iżda rridu nippreparaw sa minn issa nitkellmu dwar gas u Gazprom. Din hija importanti ħafna dwar il-fornitura, sigurtà tal-fornitura tal-gas. Se tagħmel il-Presidenza Belġana? Kif nistgħu ninvolvu ruħna fin-negozjati? Äh, Grazie, Sir Grazzi, Sur President. Grazzi ta' dawn il-klim sbiħ. Jinkod jett naħseb dwar il-rapport l-President Barroso dwar il-konċentrazzjoni ta' il-kompetittività u il-suq uħdini. Għanna bżon kompetizzjoni effiċenti fejn jidħol il-kummerċ ta' enerġija kemm tal-elettriku kif ukoll tal gass X'tipproponu biex nilħu dan? X'in se jkun ir-rwol tal-Presidenza tiffoka fuq leġislazzjoni, il-kontroll tal- ta' min qiegħed fis-suq. fil-kliem dan kollu sabiħ, id-domanda tiegħi u kif ser nixxilek tilħaq dan. Kollega Udi. Is-sur Udi. Grazzi ħafna, Sur President. Nirringrazzjakom, Ministri, għad-dinamismu li għetturu verament għetturuna li jintom serju veru tidu taħdmu. Xikultant l-Unjoni Ewropea tur li miex kapaċi tkun eh, eh, it-amministra eh, programmi kbar pal per ta' Galileo intom Ixt kif taħsbu għaddi ġifiri l-Unjoni Ewropea, meta nitkellu fuq l-investiment u l-enerġija, l-proġett Desertek taħsbu li għanna il-kompetenza irrida biex aħna nelbu dak li jifridna. It-tieni mistoqsija nixtieq nkun naf kif taħsbu għandhom fuq il- Ir-regolazzjoni tal-enerġija għanna koordinament fuq livell Ewropew 27 stat membru imma suq tal-enerġija kif jista' verament eh, jaħdem jekk aħna s setat mhumiex fuq livell Ewropew. Manjet, jett Grazzi. Il-Ministru Manjet issa. Jekk tixtieq twieġeb dawn il-bosta domandi, domandi varjati. U għamennu li ħajkonna opportunitajiet f'dawn ix-xhur u l-ġimgħat li ġejjin, iżda forsi tista' tina xi tweġibiet preliminari għal dawn id-domandi. Mesdames et messieurs les parlementaires pour vos questions. Grazzi ħafna, signori. Deputati, ħaniprofa nirrispondi kemm jista' jkun ukun ċar. Ovvjament, dejjem e wieħed irid jara kif jaqqat il-viżjoni u l-proġetti konkreti. E konkreti. Hemm bżonn li żommu tnejn u dimajnejna huwa b'dan l-ispirtu li aħna ppruvajna nippreparaw l-presidenza tagħna f'dan is-settur tal-enerġija. Nafu x'inhija l-viżjoni, dejjem irridu nirfinawha fuq eh, medda twila ta' żmien, speċjalment meta qed iqis ir-roadmap tal-2050, imma sissa għadna kemm bdejna t taħdidiet. ċifiri se jkun hemm ħafna inviti, ħafna nies implikati, imma ambizjużi, ambizjużi li naslu. U nishti nixtieq mbagħad naħdmu fuq mod konkret fuq il-files kollha għandna ċertu l-aspetti tekniċi imma irridu naraw eżattament kif mit-teknika biss nistgħu dawn integrawhom f'viżjoni iktar eh, globali għalek jena għed fl-introduzzjoni li eh, fil-pakket tal-infrastruttura l-idea tridu jkunu iktar konkreti, per esempio daw ta' networks, fu il-flujjes li ma tnefqux ta' recovery plan naraw kif nefqu tajjeb se jkonna forma ta' struttura li t-muru kol fuq livell tal-kunsilli lokali qed nitkellmu fuq xi 114 miljun ta' euro, imma mhux dan huwa l-importanti l-ammont, hemm bżonn li anke jekk m'għandniex daqshekk ammont ikbar xorta nibdew l-istrument biex ikonna xi ħaġa fuq xi xinserħu. L-istess ħaġa biex inkunu iktar effiċjenti fil-qasam tal-enerġija, eh, dan huwa l-qofol u hemm bżonn nagħtu importanza lil dan qabel ġifiri li namlu azzjoni tal-effiċjenza enerġetika, il-Komissjoni tittejdinna eh, x'kienu r-riżultati tal-evalwazzjoni tal-ewwel pjan fejn kienu nuqqasijiet, fej kienu l-affarijiet iktar pożittivi fuq xiex se nibnu. Ġifri, għalek jiena etnejt li tlab li l-Komissjoni li verament toħroċ l-evalwazzjoni taħħa eh, eh, kif miftijem biex nkunu nistaw nimxu l-qoddim, rridu naraw x'inhuma n-normi u kol tkellimna fuq l-atti delegati, il-problemi tal- eh, il-prodotti li eh, mhux biex jikkonsmaw l-enerġija ma li jipproduċu l-enerġija il meta nitkellmu wkoll fuq eh, wieħed irid iżomm qudiem perspettivi tal-budget dwar dan kollu biex naraw eżattament eh, xi flus jeżistu diġà se jkunu kol eh, ċertu eh, għażliet politiċi Għaw irridu nkunu kapaċi biex namlu dawn il-azlit tajbin u natu l-prioritiet. Il-prioritiet tana għanna il-pjanijiet u l-perspettivi tal-budget sabiex ninkunu nistaw navvanzaw. Għanijiet anki marbutin ma' ċifri, ovvjament li għanna, imma jirti konna u kol metodologija, għax dan jħollu jorbot knaslux. Iridu naraw li ovvjament li naqsu l-emissjonijiet tal-gassi tal-effett serra, imma f'dak kollu li mhuwiex tal-ITS eh, għadba għanna eh, ħafna nuqqas ta' eh, ċertu ċarezza fuq ċertu affarijiet, għalhekk huma dawn il-kwistjonijiet kollha naħseb. E, u ovvjament irid ikun hemm l għanna finanzjarja li tabboġġo li rridu aħna nibdew e, nittrattaw biex inkunu iktar effiċent fil-qasam tal-enerġija dan għandu jkun għandu tkun biċċa xogħol eh, kbira għall-Unjoni. Eh, l-inizjattiva tal-Kunsill Ewropew hija waħda tajba l fatt li ġifieri li jkun hemm Kunsill Ewropew straordinarju fuq eh, l-enerġija fl-erba ta' frar li ġej. Aħna hemm bżonn li matul il-Presidenza tal-Belġu nippreparaw din il-laqa biex ikunna l-viżjoni Eh, nkomplu naħdmu fuqa li d-deċidu se jkunu il-suġġetti prinċipali li għanna naħdmu fuqhom kif diġa semmejt qabel. Issa fuq il-kompetitività, il-monopolju, l fat li il-vectors enerġetiċi jridu nid-diversifikaw dawn huma affarijiet importanti ħafna u hawnhekk anki jekk se noħroġ ftit mill-programm tagħna ma qed nirrispondi għal mistoqsijiet tagħkom għall-Presidenza tagħna mhux se jkun hemm dibattitu dwar dawn is-suġġetti għax memx atti leġislativi fuq l-agenda fuq dawn is-suġġetti. U jekk irridu konna presidenza tamel sens ma rridux noqogħdu nfetu fuq ħafna suġġetti imma hemm bżonn nifukaw fuq ftit u x-xogħol li nagħmlu, l-ftit xogħol li nagħmlu nagħmlu ħsob. Dan il-mod ukoll naraw kif qegħdin nolqtu l-istruttura tas-swieq. Imma Naħseb li xi darba naslu anki għarraba pakket tal-enerġija, għaliex le, għax ikun hemm it direttiva li mhijiex biżejjed fuq ċerti suġġetti. U xi darba mhux se nibqgħu biss b'ċertu mekkaniżmu ta' regolazzjoni fuq il-tariffi tal-interconnectivity. Ovvjament, jekk il-gruppi jkunu Ewropew, il-kontroll għandu jkun wet Ewropew. Jekk eh, fil-Belġu nafx etnejt, jien mill-Belġu għanna żewġ gruppi li jaħdmu wkoll f'pajjiżi oħra, l-awtorità eh, nazzjonali ta' regolazzjoni m'għandix biżejja qawwa biex tkun tista' tagħmel il-kontroll. U hawnhekk qed nolqtu fil-ħamil ħaj ta' dibattitu tal-enerġija fil alġejjini L-istess fuq in-networks, inna nitkellmu dwar dan anki fil-pakket tal-infrastruttura fil-recovery plan eh, permezz l-inizjattivi reġjonali mambat li jisiru intergovernamentali u jkun hemm ċertu industrialistik eh, meta qed nitkellmu fuq il-grid tal-Barta eh, Tramuntana u anki d-Desertek. Permezz tal-infrastrutturi nazzjonali tagħna Eh, hemm bżonn li niżguraw is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija tagħna, nużaw ukoll vektor oħra. Eh, Signora Van Hemt, Sur Lamberts, eh, se nirrispondikom anki jekk dawn huma kwistjonijiet nazzjonali biss fuq il-karbonju fuq nukleari huma biss affarijiet belġani dawn imma nirrispondikom fuq anki it-ħaffira żejt. Um, Sinjur, aħna bdejna nitrattaw dan is-suġġett. Il-Kummissjoni Ewropea għamlet ħafna xogħol xogħol tajjeb proattiv fuq dan is-suġġett anki ġifiri qabel eh, minn qabel kien hemm konsultazzjonijiet mal-industrija fil-18 ta' Ġunju anzi ta' Mejju fil-31 ta' Mejju Eh, tkellimna dwar dan waqt kunsil anki fil-plenarja tal-ġimgħa l-oħra u bekk għandna pakket ta' riflessjoni dwar is-sigurtà tal-isfruttar eh, tal-baħar eh, tal-żejt fil-baħar sigurtà tal-platforms ta' anki ta' min jaħdem fuq dawn il-platforms ta' tħafir ta' żejt fuq l-ibra anki ġifiri f'kas meta jkun hemm ċertu inċidenti, eh, tajjeb li jkun hemm il-moratorju dwar l-autorizzazzjonijiet tal-tħaffir eh, fuq l-ibħra bżonn l nsaħħu regoli ġifiri jiena ma nistax nieħu pożizzjoni għal kunsilla fil-kunsilla du ma sarx dan id-dibattitu imma qegħdin naqblu li d-dibattitu għandu jkompli u mill- sabiex um, inkomplu bil anki minna tagħkom. Biex nagħlaq fuq il-klima issa eh, l-anijiet tal-klima eh, noħroġ ftit mill-ambitu tal-mandat tiegħi imma jina SSR fil-grupp tal-ambjent tal-kunsil ġifri jina antis ma dawn l-affarijiet intom saqsejtuna jek irdux naddu minn 20% 30% umbat x'se nagħmlu jekk ma naħux ftejim. Anki matul presidenza eh, Spanjola l-xogħol kien veru wieħed tajjeb li sar forsi il-nuqqas eh, ta' Copenhagen, l-izbal, kienet il-mota kif aħna ħadna pozizjoni għax isna eh, konna għeddin naċċettaw li naslu għal 30% kieku waslu l-oħrajn. dejna inqablu. U konna qed eh, għed għannix naslu għal 30% biex noħol u l-moviment lejn din iċifra. Imma dawn iż-żewġ presuppożizzjoni ħatma mara li jom, ħatma milom. Aħna ma sibniex laqas il-konsensus biex nafżaw li rridu morru għal 30%. Hemm bżonn li eh, f'Kankun ikonna mandat ċar u konkret biex ma nerġawx nagħmlu l izbal ta' Copenhagen, nuru li aħna uniti bejnietna. Rridu aħna ma nibżawx biex forsi u koll namlu xi mekkanizmu ta' ġustament fuq il-frontieri inkella ma mux navanzaw, jom kella nkunu għedin ġibu riski għall-industriji tagħna. It-tieni punt, jekk aħna nasl minn nimmorru għal 30% b'mod unilaterali, din xaġa tajba għal nisflow Ewropa, din hija mistoqsija li ta' min saqsija jekk forsi naddu naċċettaw li morru minn 20 għal 30% nkunu eh, biex noġbu lid dinja Le, mhux għalhekk irridu ngħidu li rridu naslu għal 30% għax se tkun xi ħaġa tajba għall-Ewropa u um, inkunu edin dil-first mover um, bejn seba. Dan huwa l-lingwaġġ li nużaw aħna fid-dinja tal-ekonomija. Hemm bżonn nisaqsu hekk xaġa tajba l-Ewropa u jekk iva għandna bżonn ta' mekanizmu ta' ġustament sabiex nkunu edin naqblu kol b'konverġenza mal-politika kommerċjali tagħna hemm bżonn ġifieri għall-klima li mmorru lejn din l-ambizzjoni għolja ħafna. Herr Minister, ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken für die... Grazie ħafna, Sor Ministru, għal din il-presentazzjoni, għal dawn it-tweġibiet u l-informazzjonijiet li tajt. Nistaw nieqfu hawn fuq dan il-punt u għal daqstant temmejna anke dan il-punt fuq l-aġenda tagħna llum iżajna ċert li sejrin nerġgħu niltaqgħu fil- ċimatu u x-xhur li ġejjin. Nirringrazzjak mill tal prezenza tijak u tal-informazzjoni li għaddejtilna. Darf Sie alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, aufrufen direkt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tajjeb, nistaw għaddu għalek għal-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Is-Sinjura Van Bremt għandna bżonn nok il-ħin qed jafas u nkelle kollina nibda kollox minn għajrek. So, Frau Kollegin von Bremt, Punkt 6, geht um die, den Recovery Plan. Ähm, mela, issa dwar il-pjan ta' rkupru. Tkellimna dwar dan il-punt diġà hemm xi aġġornamenti. Għandek il-kelma. Grazzi, Sur President. Nista nitkellem fil-qosor fil-fatt konta sew kontenta illi il-Ministru Manjet mil ġdid ikkonferma illi huwa jemmen illi din hija proposta tajba għaliex hija proposta innovattiva fil-mod ta' kif nużaw ir-riżorsi tagħna fejn tidħol l-effiċenza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli. L-ewwel punt tiegħi. Din hija proposta tassew importanti għaliex għall-ewwel darba hemm numru ta' fatturi differenti illi ġew maġna flimkien. Fondi li ma ġewx intużati illi s-soltu imorru lura. U qed nitkellmu dwar 114 miljun issa sa fl-aħħar jistgħu jintużaw, nistgħu noħolqu faċilità finanzjarja ġdida illi tista' tintuża fuq livell reġjonali jew lokali fl-istati membri tagħna u dan joħloq investiment fuq livell lokali. Dan minħatjaw huwa tajjeb għall-impjiegi, huwa tajjeb għall-miri klimatiċi u għandu l-potenzjal illi joħloq l-impiegi fuq livell lokali, impiegi li ma jitolbux l-nies li jitċaqalqu minn djarhom It-tieni punt huwa dwar l-effett illi dan se jkollu fil-ħolqien ta' fondi ġodda. Interalja permezz tal-Bank ta' Investiment Ewropew. Il-flus jista' jitqeddu ġo fond u kull euro jista' joħloq seba' jew tmien euro fuq livell lokali bħala investiment aħna għanna napoġġaw dan minnaħa tal-Parlament u għanna niddiskutu it-trasparenza għandu jkun hemm it-trasparenza tal-Kommissjoni dwar l-finanzjar u dwar kif dawn il-fondi qegħdin jiġu ntużati. Iżda irrid ikollna fiduċja fil-Kummissjoni. Irridu nippermettu l-Kummissjoni tkun innovattiva bħalma qal il-Ministru dan huwa pass żgħir iżda huwa l-ewwel pass illi fil-medda twila sejjer jgħin għall-utilizzazzjoni ta' fondi li ma ġewx użati b'nadi oħra. Hemm il-problema illi fuq livell lokali hemm nuqqas ta' kapital. Dan huwa pass ċkejken biex insolvu din is-sitwazzjoni. Fl-aħħar nett, fir-rapport tiegħi hemm xi emendi bħalma tistaw taraw il-proposta tal-Kummissjoni qrib ħafna ta' dak li jixtieq il-Parlament issa nixtieq li nibgħatu sinjal ċar u hawnhekk nisperjend il appoġġ tal-kollegi tiegħi u tal-gruppi politiċi huwa importanti illi din il-proposta tiġi adottata mill-aktar fis possibbli. Aħna sejri nivvotaw għalija hawnhekk f'Settembru, imbagħad sejri nibdew bin-negozjati tagħna mal-Kunsill u nippruvaw ikonna l-approvazzjoni mal sa mill-ewwel qari. Mhix qed ngħid li ma tkomx tagħmlu emendi dan jista' it-test jista' jitjieb, iżda nixtieq li jkollna qbil appoġġ sa mill-ewwel qari għal dan l-istrument finanzjarju u jkonna l-appost gruppi politiċi għall-adozzjoni ta' dan f'Settembru. Grazzi. Ganz herzlich, gibt es eine Grazzi. Is-sur Brizzina. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter. Naħseb li ħadmet tajjeb ħafna fuq eh, dan ir-rapport. Ovvjament il-fondi mill-Budget Ewropew jistgħu jiġu ntużati għal eh, l-ekonomija Umbat il-fondi mux intużati mar lura fil-budget nazjonali u dan il-programm mbagħad jiġbor fi rizorsi finanzjari banijiet differenti ta' sorsi ta' enerġija rinnovabli u effiċenza tal-enerġija. Ema sma fejn dawn is-soluzzjonijiet eh, jistgħu sibu postom l-aħjar mod iżda qed ngħid 114 miljun euro. Ma nafx jekk dan hux minimu żgħir ħafna. Umbagħad fl-aħħar hemm l-istrument finanzjarju. Kemm ser jidum jiġi applikat dan l-istrument finanzjarju kemm ser jkun disponibli mal-ajra u xaħat li għandu risposta għal dawn id-domandi. Grazzi. Sinra Hall. Grazzi jena terżon fil-qosor, jena nishti nirringrazzi l-rapporter għax-xogħol tagħha u ngħid li jena naqbel mal-emendi proposti iżda nishti eh, nsemmi li għandi xi dubju fuq ċertu elementi ċertu punti fil kunsilli li jisom jom xċari dwar dan il-pjan. L-ewwel bħal per eżempju min jgħid le ma jistax ikonna dan il-kumment fuq uh, impenji futuri jisu dawn il-flejes din jirreferu għal pjanijiet li huma maf marufa li probablement ser ikunu disponibli ma dak iż-żmien meta sar il kalkoli ma kinux meqjusa. Imbagħad fil-kwistjoni tal-Istati Membri li dejjem iridu l-flus, ma nafx eżattament jekk il-kapijiet tan-negozjati intom x qegħdin f'pożizzjoni li tipprovdu xi tip ta' eh, iktar materjali u inkella titlu f'xi diskussjonijiet informali mal istati membri anke issa biex nassigura li dawn l-opinjonijiet eh, ukoll li għedin jisimaw bħalissa b'mod informali bħalissa ma jkunux uh, permess li jintesew, grazzi. Dankeschön, kollege Kanċjan. Grazie Presidente, eh, come relatore ombra. Grazie, Sur President. Jiena nħoss li għandi tmir li nirringrazzja l-rapporter u naqsam ukoll u nagħti l-appoġġ tiegħi li din il-proposta font innovativ, font importanti. Ikun għaddin għaddu għal prinċipju illi saħħaħa il-possibiltajiet ta' investiment anke fil-medda qasira u li jippermetti li nġibdu investimenti esterni permezz ta' partenarjati bejn il-pubbliku u l-settur pubbliku dak privat. Issa jina nħoss illi m'għandniex nitilfu din l-opportunità. Anki jekk il-fond huwa limitat b'somma ta' 114 miljon euro, nemmen illi dawn il-flus sejrin ikunu ferm iktar il għaliex mill-4 biljun euro ta' recovery plan, nemmen illi ħajkun hemm ħafna flus illi jirritornaw lura u flok imorru għall-istati għandhom jgħaddu għal dan il-font u da font innovattiv jina għaliex jekk għandu jiġbet risorsi anke privati apparti dawk esistenti għandu kollu diġa l-possibilta illi dan joħroġ profit minnu qed ngħidu self participazzjonijiet fl-equities U għal dastant jiena nemmen illi la darba li nkunu bdejna bil-parti finanzjarja tal-bidu nemmen illi għandhom joħorġu profit minnom il-font m'wiex qed jipparteċipa waħdu f'dawn l-inizjattivi hemm fondi strutturali u hemm partijiet privati oħrajn bħal l illi hemm fl-Ewropa u hemm possibiltajiet oħrajn illi flimkien ma' dawn jistgħu jkunu tajnuna l-proġetti importanti li bħalissa għandhom x'jaqsmu mal-partijiet pubbliċi. Iżda nemmen dan jista' jiġi estis għal proġetti kbar, innovattivi, mhux pubbliċi biss iżda anki dawk privati. Strument pilota illi sejjer jibda iżda għandu jasal għal mira strutturata. Nemmen illi nistgħu naħdmu fuq dan l-effett ta' moltiplikazzjoni illi rapporter bdiet issemmi. U nemmen illi dan se jiġi implementat biċ-ċert. Issa kemm ħandumu jekk bżonn f'din neċessità għandna bżonn ta' nefqa immedjata, jien nemmen illi jekk nibdew sa' minn issa strutturazzjoni ta' fond sempliċi mal-Unjoni Ewropea. Nistaw naġġlu l-proċess. Imbagħad inkunu kapaċi niżviluppaw dan u ikonna iktar żmien għal dan irridu nikkonsidraw illi għal parti teknika hemm il-programm Elena u permezz ta' dan nistgħu nagħmlu dak kollu illi hemm fis-settur tas-servizzi u nippruvaw nillimittawhom irridu naħdmu fuq proġetti brata massima ta' 10% u irridu nikkonsidraw illi meta qed nitkellmu dwar proġetti b'teknoloġiji ġodda irridu noqogħdu attenti illi m'għandewmux iż-żmien fejn entijiet lokali jridu jużaw l-aħjar teknoloġiji tas sistemi diġa eżistenti. Dan huwa essenzjali sabiex mandumux iż-żejjed. Jien nemmen illi jekk nkun nistgħu nagħmlu xogħol siewi mal-Ministru li smajna iktar kmieni nemmen illi nistgħu nibdew ħidma tajba minkejja li l-flus huma tassew limitati għal-istagra. Danke sehr, kollegi ġadu. Is-sori ġadol kjoġbok. Grazzi, President. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja l rapporter Tana xax-xogħol li għamlet. Aħna m'għandniex wisq emendi għaliex naħseb li rridu rridu naħdmu brata maġla. Aħna nafu li l-panek evitaw dan it-tip ta' finanzjament irridu nifukaw fuq l-enerġija rinnovabli u l-efficienza tal-enerġija u aħna nixtiequ nevutaw li jkun hemm wisq fi fir-regolamentazzjoni biex inkunu nistgħu niffaċilitaw l-aċċess għal libliet u reġuni għal nagħmlu xi emendi nisperaw li l-Parlament Ewropew ser ikun jista' jaħdem rata maġla, l-Kunsell jaħdem ukoll f'rata maġla biex dawn il-fondi jiġu minn fuq sew. Grazzi is-Sur Tornotski. Grazzi. Jien naqbel mal-kollegi, jien napprezza l-isforzi tar-rapporter li qed prova tejn f'qasam importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea u uh, wara l-problemi sena l-oħra narsaw naraw li din hija sitwazzjoni partikolari ħafna l-Ewropa. Jiena nista' ngħid li dawn il-fondi li jinsabu fil-programm tal-kupru tal-ekonomija għandhom jiġu intużati din hija ferm importanti. Min-naħa l-oħra, jitnodu attenti dwar punti li huma ferm importanti fuq perspettiva ta' meta twila ta' żmien. Dawn il-punti għandhom koll il-koll ikunu preparati b'mod tajjeb. fuq l-flus b'mod tajjeb biex bekk proġetti preparati iktar kmini u fejn kien hemm fles li ma ntifqux. Naraw ġili kien hemm proġetti li ma il-flus tagħhom ma ntifqux għaliex il-proġetti ġew preparati f'każijiet ta' sitwazzjonijiet ta' kriżi pereżempju. L-effiċenza sma varji u networks hija ferm importanti. Jiena napprezza ħafna proposta tar rapporter. Grazzi, il-Sinjur Van Premt, tixti titkellem? Jew inkella l-Kummissjoni tixti titkellem? L-ewwel il-Kummissjoni. Is-Sur Kawal. Jogħġbok. Jekk m'hemm bżonn tajjeb. Għax ma tanċa naħin. ħin. Grazzi, President, jiena għandi kelmtejn xnajt. Nixtieq nirringrazzja lil dawn il-membri tal-Parlament li taw l-appoġġ tagħhom lill proposta tal-Kummissjoni. Nixtieq ngħid li l-Kummissjoni qed intervjeni fil-qasam ta' ftehim bejn il-Kunsill u l-Kummissjoni fuq il-relaunching tal-enerġija ħassejna li kien hemm nuqqas ta' fondi fl-effiċenza tal-enerġija u komplejna bil-programm ta' rilanċ u għedna li jkun biss aċċettabbli li jekk ikun hemm fondi mhux intużati dawn ser imorru lura fil-font biex jintużaw l-enerġija rinnovabli l-efficienza tal-enerġija. Minħabba l-fat li aħna familjari mal-vantaġġi ta' finanzjament u efficienza tal-enerġija, kif qalet Sinjura Vram Brent fir-rigward ta' xalijiet favur l-ambjent, kabbir favur l-ambjent, etc. u investiment ekonomiku favur l-ambjent li importanti fi żmien ta' kriżi wkoll u preċiżament minħabba li għoda sekk diffiċli li tikkrea investiment waqt kriżi. Il-proposta tal-Kummissjoni qiegħda timmira li toffri din il-mira finanzjarja li hija tant meħtieġa għal dawn il-proġetti u bekk tkun tista' tibbenefika mill-assistenza finanzjarja ta' banik oħrajn. Huwa grazzi għal dan li aħna nistgħu niffaċilitaw l-investiment ta' settur privat. Aħna qegħdin nieħdu euro tal- fondi pubbliċi biex namlu maximum leverage effect għal programmi u nkunu nistaw nerġaw eh, nsaħu l-investiment fis settur privat ġew mistaqsija domandi dwar threshold u dwar jekk 40 miljun mhux biżejjed. Il-mod ta' kif dan din l-awlajn unit jiġu strutturati 114 miljun euro diġan nistgħu nagħmlu ħafna għall effiċenza tal-enerġija ġewwa l-Ewropa. U ovvjament aħna ma nistgħux nitilfu din l-opportunità n-nis saqsew jekk dan huwiex fond, fond permanenti. Lan mhux li nikkreaw fond permanenti, iżda l-fond minn natura tiegħu ġieli jifdal flus fih pereżempju għaliex jeħtieġ xi ftit żmien biex jintefqu l-flus. Issa l-flus jiddependi ħafna mill proġetti proġetti li kun ġejjem mis-soq, proġetti jieħdu żmien, proġetti tajbin speċjalment biex jkun jistgħu jidħlu U hemm min irid jikseb dawn il-fondi, dan jista' jsir b'mod maġġel ħafna minn naħa l-oħra, però rrid noqogħdu attenti, aħna ma nistgħux nagħmlu data speċifika minn ta' dan il-fondi. Għaliex lan tagħna huwa pratikament li iva ser jkun hemm tmiem iżda żgħan tmiem ser ikun wieħed progressiv u li se jieħu żmien. Innovazzjoni ġiet imsemmija Di kienet imsemmija fil-rapport mis-Sinjura Van Bramt ukoll. Naħseb li nistgħu nsaħħu l-aspett tal-innovazzjoni fil-proposta tal-Kummissjoni. Sur Kanċjant kellem ukoll dwar assistenza teknika. Kellimna wkoll dwar 10% ma nafx ser jkun 10 u 15 u 20% iżda din mhix eh, Dwa mux il-punt lini tal fond għanna bżon ta' xi lok ta' manuvri u għal assistenza teknika jekk issu ikun jeħtieġ. Koll jiena nixtieq nsemmi dan il-punt. Dan il-punt ġim semmi bosta kellima. M timescale stret ħafna. Aħna għandna deadline assolut li huwa l s sena l-flus ser Jħorġu mill-budget tal-komunità b'mod definittiv fl-ħar tas-sena l-lura regolamentazzjoni għandha tiġi adottata sa tmiem din is-sena u jien nixtieq nirringrazzja lil gruppi politiċi u lir rapporter u l-kumitat għall-isforzi li saru f'dan il-qasam u koll l-Presidenza tal belġum Aħna wkoll għandna sforzi konsiderevoli biex nkunu nistgħu nilħu dawn l-għanijiet. U din id-data ta' skadenza. Sinjor Van Brent. Fil-qosor, u għankorraġanti ħafna li nistgħu nisimgħu li hemm poċ min-naħa tal-gruppi għal din il-proposta għaliex din hija prekondizjoni għal suċċess. Is-sinjura Hall dwar il-kuntatti mal-Kunsill Jiena għandi relazzjonijiet tajbin mal-Presidenza tal-Belġu u inti smajtux għalet il-Presidenza. Jien ma nafx eżattament dwar stati membri oħrajn iżda l-kollegi tiegħi għandhom kontatti mill-istati membri tagħhom u jiena nista' nitlob lil kollegi, verniet, eccetera Kif diġa għedna dan mux ħafna flus, esagġera mux mux flus esagġerat 114 miljon euro. Jekk dawn imorru lura fl-Istati Membri, dan mux ser jkollhom impatt kbir ħafna fuq il-budget tal-Istati Membri fil-Ġermanja, dak li jmur lura mux ser jkun pratikament xejn ċuċata. U allura il- li qegħdin najdu li dawn il-flus ser jmorru ġewwa fondi intom ser jkollkom livri ġur ser jiġu kreati iktar flejes biex jintefqu fuq livell lokali. Allura, Ejja, u ma nisimawx li l-istati membri jgħidu rridu il-flus tagħna l-ura, għanda daqstat nikorraġixxi l-kollegi tiegħi biex jikorraġixxu biex jikkonvinċu l-gvernijiet tagħhom. Jiena naħseb li m'għandniex nofqu wis flejes fuq assistenza teknika punt tawlini huwa li konna fond li ninvestu fih fuq livell lokali. Dak huwa dak li għandu jsir. U rridu nagħmlu dawn l-affarijiet ċari ħafna. Grazzi għal din l-informazzjoni l erba l-14 tal-Lulju hija data ta' skadenza għall-emendi. Grazzi, naddu għal punt seba' fuq l-agenda tagħna, naddu il-kelma li sur Franco. Jek joġbok. Grazzi ħafna, li fit-23 ta' Ġunju kellna l-ewwel laqgħa tagħna fuq il-pjantazzjoni tal-Unjoni għal eh, sigurtà kimika, bioloġika, radioloġika u nukleari. Mux se nuqot nidħol ħafna fid-dettall naf li kemm qed jaħdmu nies fuq dan is-suġġett u anki l-opinjoni tiegħi l-abbozz tal-opinjoni ta' fuq l-ewwel net nitkellmu fuq koordinament intelligenti bejn l-istati l-istati membri naraw kif nużaw il-lodot u anki l-kompetenzi fuq dan is-suġġett il-fat li konna politika Ewropea ta' sigurta ċivili għax għanna wisq fragmentazzjoni. Jena nappella li konna normi komuni u kol proċess ta' ċertifikazzjoni tal-tamir hemm bżonn għal PM, PM, e I, Eh, hemm bżonn ukoll aħna naraw kif intejbu dan is-suġġett u nitlob lill kummissjoni li fi xogħol qed tagħmel tagħmel ukoll studju dwar l-impatt fuq l-industrija fl-Ewropa sabiex tevita hemm eh, kull żvantaġġ. Tielet punt nixtieq li jkun hemm titjib ta' apparat militari u anki ċivili, iktar riċerka, esperti u anki il-bdil ta' prassi tajba raba punt fl-aħħar l-informazzjoni tal-espertu tal-pubbliku konċernat fiħdan l-Unjoni imma mhux biss anki l-lin permezz ta' ċentri reġjonali ta' eċċellenza ta' CBRN għax ma wieħed ma jistax jifret is-sigurtà fl-Unjoni mis-sigurtà fil-bqija tad-dinja minħabba il- partikolarità transnazzjonali ta' dawn it-tip ta' eh, eh armi jew teknika. Għanna il-data hija tat tili ta' settembru f'nofsinhar u diskussjoni ta' din fil-kumitat se ssir fil-14 ta' Ottubru. Ovvjament jiena l il-proposti tagħkom imma meta konet namlu la bozz ta' l-opinjoni se jkun hemm ċertu emendi nitkellmu fuq il-normi kontra l-proliferazzazzjoni il-fatt li anki hemm ċertu affarijiet sigriti dwar dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Und äh, als erster hat Ja. Grazie. Is-Sur Enchu. Grazie ħafna, President, l għanet nishtiq nifra li sur Franco għall-abbozz tal-opinjoni tiegħu. Jiena naħseb li din hija waħda tajba ħafna, naħseb li tkopri ħafna mill-punti ewlenin. Jiena ser nifoka fuq eh, xi ftit problemi biss li naħseb li huma importanti ħafna mill-mod kif naħsibha jien. U il-Kummissjoni u l-Istati Membri u dawk responsabbli f'dan il-qasam għaliex l-Istati Membri għandhom il-mezzi meħtieġa biex jihdu azzjoni jekk ikun hemm bżonn. Iżda mbagħad hawnhekk inti trid li situazzjonijiet jistgħu jinħolqu u se jinħolqu fi stat membru pereżempju li ma jkunx għadu eh, f'pożizzjoni li jaġixxi waħdu mod individwali minħabba l-urġenza li tista' tinħoloq eċetera. Minħabba dawn iċ-ċirkostanzi, allura ma nistgħux nimmobilizzaw il-mezzi kollha u dak l-istat membru ikollu bżonn ta' għajnuna minn stat membru ieħor. Eżempju, l-attivazzjoni tal-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili tal-Unjoni Ewropea. Dan sar ġewwa r-Rumanija il-ġimgħa l-oħra fil-fatt u erba' stati membri fil-fatt għenu b'din b'dan il-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili. Kif kont qed ngħid, il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi ferm importanti rigward tal-sigurtà tas-CBRN u koll nasbu li l-svilupp u riċerka f'dan il-qasam ma ferm importanti u koll il-laboratorji, bini ta' laboratorji biex nkunu nistaw namlu assessjar tal-aħjar prassi. F'dan il-qasam, soċjetà ċivili għanda kontribut u ukoll u wkoll kumpaniji privati. Ista dan jista' jwassal għal riski ta' sigurtà f'dawn laqsma. U allura rridu nassiguraw li l-attivitajiet kollha f'dawn il-laboratorji fil-fatt jilħu standards ta' sigurtà biex bekk ir-riski jkun jistgħu jaqsu kemm jista' jkun. Grazzi ħafna. Il-Kummissjoni tixtieq titkellem jekk jogħġbok, Sir Hymans? Tixtieq titkellem dik minuti jekk trid. Grazzi President jekk tinsisti jena nixtieq ngħid allura li l-punti li tqemmu minn dan il-kumitat jidru li huma punti validi ħafna u ovvjament dawn huma punti li kienu sabbatenza kbira l-Kummissjoni bini ta' pjantazzjoni u koll darba li kontaw jena tajċifti ta' informazzjoni fuq l-attivitajiet li aħna għamilna fi rigward tal-implementazzjoni u jiena naħseb li jekk nagħtu daqatajn lejn l-appost tal-opinjoni u l-opinjoni tal-Kumitat Libe, aħna ovvjament lesti li eh, nieħdu l-kummenti tagħkom, rekomendazzjonijiet tagħkom nikkonsidrawhom fil-politika tal-implementazzjoni. Grazzi. Danke, Franco, möchten Sie nochmal bitte sehr. Kirtafna, Sir Franco, tixtieq titkellem? Le, m'għandix bżonn Nishtiq nirringrazzja l kollega l kollegi tiegħi u naċċetta wkoll il-kummenti tagħhom grazzi. hin, dass äh, Grazzi ħafna, nixtieq nerġa' nsemmi data ta' skadenza għall emendi li huwa 2 ta' Settembru f'nofsinhar. It-2 ta' Settembru huwa 2 ta' Settembru. Jider li hemm xi konfużjoni minn naħa tal-President dwar id-data. Second, okay. Tajjeb, id-data ta' skadenza hija 2 ta' Settembru u ser niffinalizzaw dan iktar tard fil-ħarifa. U nistaw nħallu dan il-punt fuq l-agenda tagħna. Aħna tant ħdimna b'mod tajjeb li qegħdin kmieni. Hemm problema żgħira però għaliex il- Nistiden li mistana mux jgħatawad ma wasalx, ma tantx kellu ħin, dan huwa Sur Bart Gordon, il-chairman tal-Kumitat għaj xenza xjenza u t-teknoloġija mill-Istati Uniti. Qegħdin nfittxu u kif jasal nikun nistgħu nibdew. Ser eh, nieħdu pawża qasira s tant, iżda tisparixxu xekk joġobkom, ma tantx membri fil-Kamra preżenti jekk iġobkom titilqux mill-kamra għaliex dan huwa punt importanti ħafna fuq l-aġenda. Din hija xi ħadd li ġiet diskussa f'delegazzjoni mal-Istati Uniti wkoll rridu nassiguraw li jkun hemm kooperazzjoni tajba kif suppost bejn id-delegazzjonijiet u l-kumitati mod partikolari f'rigward ta' delegazzjoni u relazzjoni tagħna mal-Istati Uniti. Aħna rridu kooperazzjoni tajba mal-kumitati qed nara li sinjura Riera Madurell qed hawn, xi kollegi oħrajn tel u kollegi Spanjoli oħrajn, mhux qegħdin naw, jiena xtaqt nifraħ ukoll li l-kollegi Spanjoli tal rebħu it-tazza tad-dinja. Mhux faċli nifirħilhom iżda qed nifirħilhom xorta. Yeah. That's a problem. Okay, also eine kleine Pause. Bitte um Geduld. Tajjeb ser nifqu għal ftit minuti. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen, ich darf... Signori, kollegi, nishti eh, li nkomplu bil-laqatana, nishti uh, eh, lil-Congressman eh, Bart Gordon, huwa ta' nur li Chair tal-Kumitat tal-House of Representatives hija hawnhekk biex jkellimna u għataw nura lina. Kien diffiċli nirranġaw nsibu data, data tajba għal kulħadd u aħna grazzi li għandna din l-opportunità li nitkellmu miegħek għax din kwistjoni tal-kooperazzjoni bejn il politiċi tal-Istati Uniti kienet ta' importanza kbira, importanza kbira għal futuru kol. U għanda daqstant aħna grati li inti eh, eh, jataw Mana maħna u ser niddiskutu miegħek jekk għax Gordon tista' tagħtina l-opportunità jekk jogħġbok biex tindirizzana tkellimna mbagħad ikonna diskussjoni miegħek. Naħseb li għandna 45 minuta. Jekk jogħġbok. Grazzi, Chairman Rule, għal din introduzzjoni. Xtaqt li kiku stajt nisma kollox Ningrazzja wkoll il-membri tal-Kumitat tal-Itra, grazzi tal istudentuni li nġiegħu magħkom biex niddiskuti magħkom jiena kelli l-opportunità eh, li nitkellem ma' President Buzek eh, ftit ilu xi ġimgħu nofs ilu fejn konna qed niddiskutu l-kooperazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea u fl-aħħar saqsewni saqsini għalfejn jien kont interessat fil-kooperazzjoni transatlantika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. U jiena għetlu li jiena għandi tifla ta' disa snin u jiena nħobba ħafna u jiena nissuspetta li i bħal ulietkom u l uliet ulietkom jistaw jir jirtu uh, standard ta' xien uh, għar uh, minn minn tal-ġenituri tagħhom. Uh, u r-raġuni hija li hemm 6 biljun persuna fid-dinja u nofshom dawn nofs dawn nies qegħdin jaħdmu qed jaqalgħu inqas minn żewġ ewro kuljum. Għaldaqstant rridu noqogħdu attenti, rridu naħdmu iktar, rridu nkunu iktar produttivi. Iżda, dawn il pajjiżi li qed jaqgħu paga daqseg baxxa din investu wkoll bħalissa f'riċerka u teknoloġija u fuq Eh, fl-użu ta' suq tagħhom biex jiksbu iktar trasferiment ta' teknoloġija u xi kultant ukoll jippruvaw jżidu eh, l-standards tagħhom bħala standards internazzjonali. Hemm ukoll kumpaniji li qed eh, jesportaw għandhom esportazzjoni kbira tal-enerġija Aħna minħabba li Stati Uniti u l-Unjoni Ewropea naqsmu għanijiet u valuri ugwa komuni u hemm ukoll il-mod tal-għajxin li huma simili ħafna, għal daqstant huwa importanti li naħdmu flimkien. Mod partikolari fil-qasam ta' riċerka li mhux ser iżidu l-ewwel vantaġġi tas-suq iżda wkoll biex jgħinuna iktar. Aħna naqsmu pereżempju benefiċċji ta' sigurtà tal-enerġija bidla fil-klima, ilma tajja pax-xorb u wkoll sostenibilità tal-pjaneta tagħna wieħed mill-ostakli. X'inhu allura l-ostakli għal kooperazzjoni bħala leġislaturi? L-ewwel hija l-executive branch li hija lan għal lan ewlieni għal ftehim kollu tagħna Hemm ukoll il-lingwa li qed tikkrea xi problemi, iżda però permezz tat-Trattat ta' Lisbona iktar faċli għall kungress tal-Istati Uniti li kollu punt ta' kuntatt uniku mal-Stati mal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Qabel kien diffiċli biex taħdem ma' dawn il-parlamenti kollha nazzjonali żgħar. Iżda, f-26 sena rajt li l-iktar ostaklu kien li ikun hemm diskussjoni bejn il-membri u l-ġurisdizzjoni leġislattiva tagħhom. Eżempju, ikun interessanti kieku aħna jkollna diskussjoni llum bejn il-koordinazzjoni u e, koordinament ma l-istituzzjonijiet bankarji kbar. Aħna għandna ġurisdizzjoni dwar dan u allura nistgħu nagħmlu xi ħaġa l-iktar mod produttiv huwa li namlu konformità tal-ġurisdizzjoni ma' dawn l-anijiet ewlenin. Jiena ħdimt eh, riċentament mal-Kumitat ta' Xenta Teknoloġija tal-Renju Unit. Il-Kumitat tagħna ta' Xjenta Teknoloġija analizza l-iżvilupp u r-riċerka fuq medda twila ta' żmien mal- mal-autoritajiet fil-Renju Unit għamilna wkoll rapport u Analizzajna wkoll oqsmu oħrajn għal eh, riċerka reċiproka. Wieħed mill-punti huwa pereżempju il-minerali rari wkoll il-materjal strateġiku. Kemm il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-US Geological Survey qalu li ċ-Ċina għandha 95% tal-minerali rari kollha jeżistu fid-dinja. Ukoll minn dan kollu huma qed jażmu li jillimitaw l-esportazzjoni ta' dawn il-minerali. Din hija ħaġa importanti ħafna għalina għaliex dawn il-minerali għandhom importanza kbira għall-effiċenza tal-enerġija alternattiva u prodotti ta' telekomunikazzjoni u kol użi oħrajn. Allura, jekk intom taħsbu li ikun ta' wa' għatnejn li aħna li konna uh, diskussjonijiet paralleli, jiena ninkoraġixxi dan il-modell biex uh, Chairman oħrajn jaħdmu bl-istess mod fil-ġurisdizzjonijiet tagħhom. Chairman wieħed għalli li proprjetà intellettwali hija importanti u jkun interessat li jibda kooperazzjoni fil-qasam tal-cyber security. Umbat, em eh, u kol, nirringrazzja li l-Sur Butterkoffer u l-Segretarjat tal ittra tal-li għamlu diskussjonijiet ma' zewġ komitati tagħna. Biex nikonkludu wkoll nixtieq ngħid li kien hemm ħbiberija twila ħafna bejn l-Istati Uniti u l-Ewropa. Aħna, il-ġenituri tagħna jew nannit tagħna kienu Ewropej xi darba u daqstant hemm affarijiet komuni bejnietna u l-isfidi qed niffaċċjaw aħna illum huma ugwali għalina u kol għalikom. Irridu noqogħdu attenti fi rigward ta' teddit li jista' jkun hemm ukoll fil-bidla fil-klima. Jiena nemmen li meta ħbieb jaħdmu flimkien huma jgħinu lil xuxin u jsaħħu lil xuxin. Nilqa' il-suġġerimenti tagħkom u qed nistenna bil-ħerqa id-domandi tagħkom. Eh, ganz herzlichen Dank, eh, Congressman Gordon, for... Grazie, Hafna. So, Gordon, għal din il-prezentazzjoni tan sabiħa. Tajt eżempji prattiċi fil-fatt ukoll din il-prezentazzjoni u rejt kif u xtip ta' problemi għanna u kemm hemm bżonn ta' kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq eh, fuq il-proprjetà intellettwali, l-enerġija, punti illi zamewna okkupati f'dawn l ma' ta' xhur u se jżammuna okkupati anke fil-ġejjieni ikun għaqli li kem fl-Ewropa u l-Unjoni Ewropea jaħdmu fl-imkien fuq livell politiku, mhux biss fuq livell governmentali, iżda anki fuq livell interparlamentari. Jista' jkun hemm skambji diġà jeżistu fil-fatt dawn it-tip iżda nistgħu dejjem nitalmu iktar minn xulxin fil-mod ta' kif inkunu qegħdin nimxu fir-realtajiet politiċi eżistenti diġà talbi tal-intervent għal dastant sejri kolli nieqaf nitkellem sabiex nagħti l-opportunità l delegatijiet u l-opinjoni tagħhom. Nixtieq Sur Savala, Viċi President ta' Delegazzjoni Amerikana i fosna fostna llum u nażgurak li ħankomplu bil-kooperazzjoni tagħna. Membru tal-Kumitat mux bess parti me delegazzjoni għada stan tista' nissimaw mis-Sinjura Oreira Vadarel il-koordinatur tal-Partit minn Spanja. Spanja li għadhom kif rebħot ta' dinja l bira zgur li smajt b'dan. Luk gehabt, għana zang fordint, verdient. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Emmen għallik kienu xurtjati għam minn kien għalli tassew ħaqqom aħna nifirħulom. Last night, so I'm a little gro groggy this morning. <laughs> Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor Gordo. Grazzi, Sir President. Grazzi, Sir Gordon. Għana grati lejk tal-li ġejta unek fost dan l-iskambju ta' opinjonijiet illi huwa daqstant ta' interess għalina. Aħna kontenti bil-bil illi l-ħakna fuq dawn il-kustjonijiet nemmen illi il-modell ta' pajizek u xaħġa li nikkonsidraw u bi prezenza tijak għonek tajtna l-opportunità illi nifamiljarizzaw irwieħna ma dan il-modell u fil-fat tissan xi domandi nixtieq nirreferi għal politika ta' riċerka u żvilupp illi issa ilha dejja bosta snin f'pajjiżek u kisbet anki bosta riżultati pożittivi bħalissa fl-Unjoni Ewropea aħna qegħdin nagħmlu revizjoni tal program tal-programm AFAS dwar l-xjenza li żgur inti familjari miegħu u wieħed mill-aspetti illi l koll nistgħu naqblu li għandna tejbju hi semplifikazzjoni tal-proċeduri pa' sottomissjoni tal-proġetti u l-finanzjar ukoll fid-dibattitu tagħna bosta drabi il pajiz il-mudell ta' pajjiżek jintuża bħala referenza bbażat fuq ir-riżultati xjentifiċi, ibbażat fuq il-konfidenza fil-xjenzjati, il-possibilità li tieħdu kbar riski u li jiġu evitat li tiġi evitata burokrazija żejda. Xi minn daqqiet ikollok dera differenti ta' situazzjoni jekk tkunx minn ġewwa jew minn barra. X'taħseb inti? Għandna bżonn nżidu il-numru ta' riċerkaturi għal kull elf persuna għanna inqas riċerkaturi mill u inqas riċerkaturi minn pajjiżek. Ta' xej żdid il-budget tal-RMD jekk ma tistax iżżid in-numru ta' riċerkaturi f'pajjiżek kif jirnisilkom teġġu nies biex jibdew din it-tip ta' karriera, karriera ta' riċerkaturi. Nishtiq nisma wkoll bl-esperjenza tiegħek, esperjenza twila fil-parteċipazzjoni tal-settur privata. aħna tejjibna l-industrija tagħna bit-fassil ta' inizjattivi u sprejna ruħna anke minn pajjiżkom iżda nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek x'inhi U l ħar domanda tiegħi, Sir Gordon, x'tixtieq tbiddel fil-mudell Amerikan għal riċerka xjentifika dan kollu jgħina f'xogħolna bħalma żgur tista' tobsor u fil-kooperazzjoni tagħna l ġejjieni gra. You covered a lot of territory you want, there. You want to, to answer exactly every time? It's oh, easier. You know, with, you want. with that, with there being so Mela, Peress li kien hemm bosta domandi nippreferi inwieġeb sa mill-ewwel għal kull domanda. L-ewwel nett nixtieq ngħid illi x-xjenzjati fil-pajjiżna jemnu illi hemm wisq burokrazija. Dan huwa punt komuni. Inti semmejt iż-żgħażagħ, ħanna l-istess tħassib aħna fit-tmiem il-ħamsinijiet meta kien hemm l-Unjoni Sovjetika illi batet Sputnik bezzatna ġalitna niddubitaw mis-sigurta tagħna. Riżultat kien tal-kumitat tiegħi izdanki tan-NASA. In-NASA kienet ispirazzjoni għal ġenerazzjoni sħiħa ta' xjenzati Sfortunatament, dawn l-xenzjati ta' din il-ġenerazzjoni issa waslu fit il-karriera tagħhom u stanna l-problema ta' se jkun ta' spirazzjoni għaż-żgħażagħ tagħna. Forsi l-enerġija tkun dan. Iżda l-problema illi sibna kienet illi fl-2005 Nasab li dan għandu ma għal għattamlu intom. Saqsajt l-Akademija Nazzjonali għax-Xjenza dwar rapport tal-kompetittività tal-Amerika fis-seklu 20 u tawna rapport ikra ħafna li kien jgħid il jekk nibqgħu mixin f'din id-direzzjoni se jkollna bosta problemi. F'termini ta' investiment fir-riċerka għandna fuq livell federali livelli baxxi u livelli sejrin ħażin anke fis-settur privat u jien nemmen illi tant jizommu mar rapporti illi ma xtaqux jagħmlu investimenti fil-futur illa lex irridu jagħmlu rapporti tagħhom issa fil-preżent. Dan huwa differenti f'ċertu osma ta' teknoloġija għolja. U għal daqstant kien hemm rekomendazzjoni li għandna nirdupjaw l-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp fuq perjodu ta' 10 snin għadda santa din leġislazzjoni għal dan, iżda se jkun diffiċli f'dawn iż-żminijiet diffiċli għall-ekonomija illi nżommu b'dawn il-miri. Sirna nafu illi fuq testijiet internazzjonali, l-istess testijiet li għamlu f'pajjiżkom, l-istudenti Amerikani sejn ħażin fil-matematika. Aħna ma nix nkunu inqas intelligenti minnkom, aħna għandna discendenza Ewropea. U se nafu li 15% tal tal-allima ma kellhom ċertifikazzjoni xirqa jew inkella digri universitarju mill biex jgħalmu l-matematika u l-istess jotta per eżempju għal-fizika għal daqstant għanna stampa kera ħafna Eżempju ieħor, missieri kien bidwi u fit-tieni gwerra dinjija sar soldat u mbagħad mar lura pajjiżu li mbagħad kien hemm programm għal borzi ta' studju xtaq ikun bidwi aħjar u ma jistudja l-università u ġab id-digri tiegħu fl-agrikoltura. Umbat wasal tien, u mitilfet xola, u missieri sab it xol tijaw. Għal-dastan xta' imur jallem fl-isko fl-iskola u kien l ħar wieħed li ġie impjegat minn din l-iskola u għal daqstant persi kien l ħar wieħed kellu jgħallem il-ġu high school fizika u il-basketball u ma nafx lim l-inqas li kien kellu għabilta fihom u set nerġgħu nagħmlu l-istess ħaġa. U għal daqstant għadejna din il-leġiżlazzjoni programmi illi se jippermettu illi kolna dawn l-allima illi fissjuf dawn l-għalli ma jirġu jirtornaw u jirċivu l-edukazzjoni tagħhom, jirċivu d degri tagħhom. U eh, waqafna program u kol, fassalna program għal miex istudja il-matematika u xenza u jgħalmu dawn għal ħames snin. Umbat, fassalna u kol program li għandhom sfond ta' matematika forsi kienu fil-militar u jekk hemm problema għalik naħseb illi għandek din ikondu kollok din l-għażla. U dawn se jkunu ta' ispirazzjoni. Ikonna rebiħa ta' premju Nobel u li għajdu l-ek illi kien xie għallim illi kien ta' ispirazzjoni għallim. u għal daqstant dan u għammet ta' kif taħdem ma' tfal. Issa f'termini ta' settur privat u ngħidlek hawnhekk punt ieħor tal jagħmilna f'din il-liġi. Tonfoq kemm tonfoq flus qatt ma ħajkun biżejjed. Dejjem ikun hemm iżjed ideat milli hemm flus pubbliċi, għal da santridu nagħmlu ħilitna kollha biex nużaw dawn il-flus biħer mezz possibbli. Skoprejna li kien hemm 25 aġenzija li kienu jaħdmu fuq riċerka tan-nanoteknoloġija. 15 minn dawn kienu tirċivu fondi diretti, 10 oħra kienu jaħdmu bil-regolamentazzjoni għal daqstant kellna konsil ta' koordinament bejn dawn l-aġenziji differenti biex ikonna użu ħjar ta' flusna sinerġija u naħseb dan tistgħu tagħmlu ħanki fost il-bosta stati membri u fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Iżda kellna wkoll board għal dawn il-konsilli sabiex xajdulna u ma u li aħna namlu. Mux namlu li jridu, iżdek rridu li ikonna riċerka l-użu kummerċjali, rridu nkunu nafu x'inhu jgħid il-settur privat. Dak li għamilna mbagħad kien li tlabna l-settur privat mela jekk inti ikollok din ir-riċerka se jkollok bżonn bħala ħaddiema u ħajkun hemm bżonn ta' programmi għal taħriġ ta' dawn il-ħaddiema, dan huwa mezz ieħor ġifieri għalikom. L-ħarnet għalu li rridu nkunu iktar irridu konna iktar indipendenza fis settur enerġetiku. Hemm aġenzija fil-Gvern Federali proġett ta' riċerka olja Galileo per eżempju bħal GPS dawn hemmhekk ġew żviluppati kienet riskju għoli, rizultat għoli. U dak li nisma u li l-kultura unek i illi mandak suħ riskju kbir. Illi jek inti tfalli finanzjarjament biex trattat ħażin. Dan kien ukoll ukoll il-mentalità ġo pajjiżna u bdejna namlu pasti żgħar. U ma kenniex avvanzi kbar pereżempju fl-enerġija alternattiva. U bdejna minn darba u konna nafu illi f'dawn l-aġenziji ħajkun hemm bosta fallimenti. Mus se nħodilkom il-ħin ta'kom biex nitħol fiktar dettal, iżda rrit ngħidilkom illi parti mill-budget ta'kom aħna per eżempju 5% tal-flus tal-riċerka irridu jmorru f'dawn ta' riskju kbir u riżultati kbar. Paul Rubix. Grazzi. Issa għanna kollega tal-IPP, kollega Austriak. Issu Rubik. Grazzi, dan l-iskambju huwa tassew importanti għalina. Għanna konna flimkien l-Amerika u nemmen illi issa wasal iż-żmien illi konna approċċ ġdida għal kooperazzjoni aħjar f'dan il-qasam ta' proġetti xjentifiċi Aħna għanna opportunità biss jekk naħdmu fl-imkien, jekk naħdmu id fit u investu fl-imkien. Farfien bażiku ma jett differenza jekk kiex riċerka tal-ispazju. Il-programm ITA, riċerka solari. Dawn il-proġetti l-gbar illi għeddin naħdmu fuqom, irridu naħdmu fuqom kull ma jmur iktar mill-qrib. Għanna numru ta' imprizi żgħar u medji. Kif jirnaxxilkom illi tinvolvu dawn l-SMEs fir-riċerka u l-iżvilupp? Għandi lista twila ta' kellima, forsi nista' nħu u tlieta f'daqqa Grazzi l sur Gordon tal-prezenza tiegħu. Aħna naqblu ma' riċerkaturi. Iżda mbagħad ma naqblux mal-Ministri tal-Finanzi. Dawk huma in-nies li ħassru l pjanijiet kbar tagħna. huwa messaġġ sabiħ ħafna dan li tixtiequ pjaw il- fondi allokati għal riċerka. Issa, passer il qoddim i l-infrastruttura nixtieq insemmi ITER. Interessata ħafna l-opinjoni tiegħek li dwar l-ITER xini x'jaħseb l-Istati Uniti dwar il-fużjoni fil-fatt hemm ukoll domandi illi jafu jkunu ta' interess komuni. Per eżempju, niddiskutu il-prinċipju ta' prekawzjoni kontra dak ta' riskju, ta' teħid ta' riskju. Iżda tajjeb nħarsu wkoll lejn il-life sciences. Per eżempju anke l-opinjoni dwar cloning il-klonazzjoni. Hemm bosta kwistjonijiet li xi riċerka i dik li tipprova twaslek anke għal livelli mes fejn tidħol moralità u naħseb dawn jimxu flimkien u nirringrazzjak minn ġdid tal-preżenza tiegħek. Ligi Kanxjan. Sur Kanxjan. Presidente, grazie. Grazzi, Sur President. Naħseb li ħafna illi naħdmu fl-imkien bħalma qed u qed naħdmu fl-imkien għandna kollaborazzjoni ta' għal għabbażi ta' riżultati illi għanna d-dimna. Dan huwa interessanti immens għal xogħolna. Nemmen illi għanna niffukaw fuq punt importanti l-lum. L-ewel net, tkellimt fuq ir-riċerka inti u semmejt l darbiet is-sigurtà is-sigurtà tar-riċerka. Semmejt ukoll dwar ir-riċerka tal-informatika u bagħad nistgħu nitkellmu wkoll dwar riċerka u s-sigurtà tat-trasport. Iżda d-domanda li nixtieq nadilek idin. Bejn li tagħti s-sigurtà u li tirrispetta il-privacy, il-kollega tiegħi tkellmet ukoll dwar moralità huma punti illi jnaqdu fl-imkien li tiggarantixxi s-sigurtà u li tiggarantixxi il-privacy, il-privatezza. Din hija tema taħraq bħalissa. Nixtieq inkunna fil-fema tiegħek x'inhu il-bilanċ fejn kif insibuha. Sa fejn għandna naslu u forsi jekk għandniex nitilfu ftit sigurtà biex nżommu r-rispett tagħna nfusna. Biex u di. Merci, Monsieur le Président, et merci. Euh... Grazie, President. Uh, Signor, grazzi tal-inti ġejt il-qana manna Joe Biden u diġaġi zorna u konna fil-hemisajkil stajna nifmu iġifiri kif qed tinbidel l-amministrazzjoni Amerikana u x-messagġi ġodda qed tibat nafu li x-xjenza biss tista' tgħinna biex aħna nelbu l-isfidi l-ġodda li għandna qudiemna. Aħna fl-Europa il-proprjetà intellettwali hija ħaġa importanti ħafna lilna għandna il-problema wkoll reġjonali tal-lingwa, ġifieri meta aħna konna privattiva, konna problema bil-lingwa. Għalhekk irridu naqblu bejnietna sur Michel Barnier, il-Kummissarju li huwa responsabbli minn dan is-suġġett deċidejna jkun atlet lingwi imma kif taħsiba inti bil-fatt li ċina qed kull ma tmur tikber fil- fil-seta tagħha u fil-WTO per eżempju l-Boeing u l-Airbus dak li l-Airbus eh, tilfet fl-Europa, għadin nistennaw xejġri sa bil-Boeing, ġifri għanna dejjem l-Europa jisu l-Amerika għalek. Kif nistaw mill-pubbliku u l-privat e, kunu nistaw nimxu aħjar f'dawn l-sfidi xjentifiċi li għanna u Grazzi. Kollegi Grazzi. Is-sur Putikov imbagħad imbagħad dwar il-toġibiet. Naħseb li din hija opportunità ta' deb li jkollna dan l-iskambju u nilqaw hawnhekk fostna l-Sur Gordon li kien tassew essenzjali għal-ħidma tal-kumitat li jmexxi u biżjara tiegħu hawnhekk fostna qed joħloq possibilità għal kooperazzjoni aħjar bejn il-Parlament Ewropew u l-Kongress Amerikan u hawnhekk qed jara fil-fatt illi wara trattat ta' Lisbona idħul fis seħħ ta' dan it-trattat il-Parlament Ewropew ser ikun ser ikollu rwol importanti f'bosta kwistjonijiet għal dastant jistħoqlu li kollu possibilità f'din il-kooperazzjoni. Jiena nara dan bħala sinjal politiku ċar għal kooperazzjoni bażi usa, mhux biss bel kumitat ta' komutana, iżda bost anki fejn jitlu kumitati oħrajn bejn il-Kongress Amerikan u l-Parlament Ewropew. Palma deġa tajt hila li ħint, hemm bosta miri li għanna nitħlu għal-jom sabiex insaħħu din l din il-kooperazzjoni tan strutturata li jkun hemm snej minn nies responsabbli f'kull kumitat sabiex iħares birqqa lejn il-kooperazzjoni transatlantika. Nistgħu inkomplu inwessaw dawn l-iskambji ta' personal, norganizzaw seduti konġunti u ħerqanin ukoll għal weda il l-Kongress li ġdijt ser jivvota sabiex jistabilixxi uffiċċju ġewwa Brussell palma dan il-Parlament għandu ġewwa l-Belt ta' Washington. Em, bosta kustanijiet illi din il-kooperazzjoni tista' tkun ta' użu għaż-żewġ naħat li konna fema ħjar u li nagħtu servizz aħjar liċ-ċittadini tagħna nishtiq nisħa fuq il-proposta tijak dwar il-minerali. Dan u argument importanti u li wasal f-moment kritiku għanna nifukaw fuq aċċess għal dawn il-minerali rari, daqs kam nifukaw għal teknoloġiji ġodda għal l-utilizzazzjoni aħjar ta' dawn il-minerali illi jistħlu opportunitajiet ġodda l-industri tagħna. Nixtieq inżid ukoll xi punti oħrajn bħal nanoteknoloġija u għadda stanti hemm bosta possibilitajiet tal-kooperazzjoni tagħna u nirringrazzjak tal-inti ħadd l-isforz f'din l-aħħar sena ta' servizz tiegħek fil-Kongress Amerikan sabiex tmexxi din l-aġenda l qudiem So, herzlichen Dank. Sir Gordon, it's your turn. Grazzi, Sir Gordon. Semmejna bosta appunti, għan iprofa nitkellem fil-qosor l-ewwel net. Ir-riċerka, l-intrapriża u l-istruttura tar-riċerka hija bbażata fuq laboratorji nazzjonali u riċerka universitarja. Aħna introduċejna element dan f'dejn l li introduċejt f'dawn il-hubs. Ħabs li jkunu ibbażati fejn dawn il-laboratorji nazzjonali jew nkella laboratorji tal-universitajiet u naqbdu kwistjoni bħal kwistjoni solari. U niġbru l-esperti kollha fuq dak il-kamp u jaħdmu hemm għal medda twila. Narfu wkoll jekk inti trid eżempju l-enerġija solari, hemm bżonn żviluppi kbar, pereżempju li ta' l-taġġen il-nanoteknoloġija mal-riċerka solari. U hekk noħolqu Frontier Centers. Emmek tiġbor fl-imkien forsi għal periodu ta' sentejn dawn il-riċerkaturi. Il Issa inti saqsejt ukoll dwar l-imprizi zaħar. Aħna din hija kwistjoni serja lina fl-Istati Uniti. 50% tal-impjiegi jiġu jinħolqu minn dawn l-imprizi żgħar. jekk għandek allokazzjoni federali, nipruvaw illi konna parti għal l-imprizi żgħar għandna anki self għal dawn l-imprizi. Nemnu li dan jaf ikun ta' tajjeb għanna għandna programm illi huwa e- jinbidel minn stat tal ieħor u bosta imprizi żgħar m'għandhomx ir rizorsi biex ikollhom per eżempju, esperti, inġinier, ekonomista, ikun xi jkun ir-rwol fl-impriża. U għal-dastant ikun hemm numru ta' professjonisti fil-bosta oqsma illi jistaw jiġu intużati minn dawn l-imprizi. Kien żewġ terzi lokali u terz federali iżda dan il-proporzjon qed jinbidel forsi jaf ma jkollokx graphic artist, iżda inti tista' jkun ħafna iktar faċli illi taqsam wieħed bejn bosta imprizi. ħajkun hemm bosta ostakli. U naħseb li għanna nibqaw mixin il-qoddim dawn il-riċerka ta' riskju kbir. Ila għaliex ir riħma jibqax jom jonfaħ il-ħin kollu u il-xemx ma teddix il-ħin kollu għal dastant għanna bżon din il-fusion li semmejtu intom fejn naġnu dawn il-kampi differenti iżda jekk għanna triq xjentifika xaħat ħajidħol għalija din it-triq żgur. Għal daqstant qegħdin nippruvaw naraw l-etika x'inhi. Ir-regoli f'din it-triq x'għandhom ikunu. Issa dwar biologija sintetika sejra tmur l-len mill-life science irridu nħarsu anke lejn l-enerġija alternattiva, irridu naħdmu fl-imkien b'mod trasparenti mal-bioloġija sintetika u nanoteknoloġija. Kemm intom fl-Ewropa u anki aħna qegħdin nħarsu lejhom sabiex ma jerġax ikonna il-problema ta' Monsano illi tant ħolqot dibattitu. Din hija kwestjoni taħraq ħafna il biologija sintetika qed tipprepara triq tagħha u l-istess qed tagħmel teknoloġija. Aħna irridu nkunu nafu x'inhu perikolus u x'mhux kemm fejn tidħol manifattura u użu. Jekk intom tużaw sunblock din il-ġimgħa, protezzjoni għax-xemx, dik fija in teknoloġija din diġà qiegħda hemm. Intom qed nitkellmu dwar sigurtà, semmejtu l-fatt li jinsemmejt is-sigurtà. Is-sigurtà personali iżda anki dik ta' l standard tal-għejxien. Din ukoll hija kwistjoni ta' sigurtà. Musta nidħol fuq l swift u kustjoni oħrajn, iżda aħna bdejna din id-diskussjoni b'mod kieku għamil nieħdar b'mod bikri ma konniex naslu għal din is-sitwazzjoni tal-lum. L-Istati Uniti Hawnhekk hawn differenza kulturali li Stati Uniti jridu il-privatezza u intom għandkom opinjoni differenti ta' xini privatezza. Iżda konti għatna naqra storja dwar raġel Ġermanis illi kellu posta ideat, kellu Facebook u qal il-ġenerazzjoni ta' żwat tħares lejn dawn b'mod differenti u ma jarawhom bħala responsabilità personali. Illi dawn huma kwistjonijiet nazzjonali differenti kulturalment. Din l-amministrazzjoni għandha opinjoni differenti fema differenti tad dinja jiena ġejm il partit Demokratiku għalla sant nappoġġa l-President attwali u jiena minn li ju jifhem illi aħna ngħixu f'dinja u naqsmu din id-dinja ma' oħrajn. M'għandux ikun hemm cowboy illi jiddetta x'tagħmel id-dinja. Aħna wasanna sal-qamar permess tal-Apollo wara l-biża li kellna minn Sputnik U issa riċerka futura fl-ispazju tiswa flus u għadastan seri konna naħdmu fl-imkien. Il-ġbir tal-emissjoni tal-karbonju hija importanti u irridu naħdmu għal dan anke fuq pjattaforma ta' G8 f'dawn iż-żminijiet ekonomiċi huwa diffiċli ħafna illi timxil qoddim. F'termini mbagħad ta' Boeing u Airbus, kien hemm iva intom tlabtu għall-opinjoni tiegħi ma naħsibx illi għandna nagħmlu investimenti nazzjonali biex ngħinu industrija waħda jew oħra nemnu li għandu jkun hemm investimenti nazzjonali għal riċerka li tista' tinduża minn kulħadd. Proprjetà intellettwali dik hija punt taħraq ħafna fl-Istati Uniti. Kampi li għandu jkollna diskussjoni reċiproka fuq dan. U ħana niddejqu il-xogħol tal- min jaħdem fl-industrija tal-film, tal-mużika. U din il-proprjetà tittieħed minn xi ħadd meta naraw eżempju dawn il-koppji li jsiru. Għanna naħdmu fl-imkien bħalma s-sama u kol fuq livell ta' personal. Issa, il-riċerkaturi fl-Unjoni Ewropea ma jafux il-min għandhom ikellmu fl-Istati Uniti ħafna drabi tkun bejn università oħra. Kultant mur fil-Dipartiment Statali kien organizzazzjoni OSTP għandna l-OSTP illi jgħin il-presidenza u kien hemm sottokumitat illi kien jaħdem għal din il-kooperazzjoni u taħt l-amministrazzjoni. l amministrazzjoni ma ntużax u issa qegħdin nerġgħu nippruvaw nistabilixxu dam il-ġdid, diġà għandhom sit elettroniku għadhom mhux komplut iżda ħajkun hemm dan il-portal għal daqstant jekk intom pereżempju interessati fil-teknoloġija fl-enerġija solari. Dan is-sit li jiddiriġikom Issa l-uffiċċju tal-Kongress ġo Brussell nixtieq li konna dan għanna aħna ħbieb. Iżda fil-klima preżenti huwa diffiċli ħafna politikament illi ngħidu il ħanżidu il-burokrazija tagħna. Dan mhux se jiġri għalissa, iżda nemmen illi l ambasatur Knar jixtieq illi li jkun hemm uffiċċju il-feċċju hawnhekk ikun il-passaġġ għal dan even intom għadkom l-uffiċċju ġo Washington u dan jaf ikun ta' model għalina. Nasab hekk koplejt id-domandi kol. Angelika Nibla. Grazzi. Is-Sinjura Angelika Nibla. Grazzi ħafna. President. Grazzi talija tawnek mana biex nidiskutu miegħek. Il-kooperazzjoni transatlantika naħseb li kooperazzjoni transatlantika hija xi ħaġa li l-kol napprezzaw bħala Ewropej u aħna grati ħafna li qed tagħtina din l-opportunità li niddiskutu miegħek illum. Għandi żewġ domandi fil-qosor ħafna. L-ewwel nett fl-Unjoni Ewropea għal ħafna snin aħna bnejna din il- Iż-żona ta' riċerka Ewropea jiena kelli esperjenza wkoll fil-kontest ta' zjarat ta' delegazzjoni jiena kontem bħala membri jiena kont ukoll iċ-ċert ta' delegazzjoni Uh, tal-Unjoni Ewropea l-Peninsula Arbija, u għalla santina kont parti minn daw il-proġetti kollha, proġetti li aħna qegħdin niftħu għal riċerkaturi minn stati membri oħrajn u anka minn pajjiżi oħrajn fid-dinja dinja. Mhux daqshekk magħrufa mal-pija tad-dinja li aħna qed nifhu ma' riċerkaturi minn pija tad-dinja. Jien ma nixtieq inkun naf jekk inti minn naħa tal-Istati Uniti u x'qed intom x'konxji ta' dak li qegħdin nagħmlu aħna. Ir-riċerkaturi ta'kom jafu li għandna Kunsill ta' Riċerka Ewropea jien nixtieq nkun naf jekk ir-riċerkaturi fl-Istati Uniti jew mhijiex interessati, nixtieq nkun naf x'inhija l-opinjoni tal-Istati Uniti. Fir-rigward tal-diżastru fil-Golf tal-Messiku nixtaq nkun naf eżattament x'jaħsbu l-House of Representatives x'inhuma tal-imiet li qed tieħdu minn dawn id-diżastri li seħaw dan l-aħħar u x'konsegwenzi ser jkun hemm għal drilling fil-flipra u u koll dwar il-kwistjoni ta' permessi jekk intom għandkom xi politika differenti għal futur. Aħna fl-Ewropa aħna ristretti ħafna fir-rigward tal-permessi biex nagħtu permessi u nixtiequ li n-nies janalizzaw kull tip tal-alternattiva. Eh, dejjem aħna noqogħdu attenti ħafna minn qabel ma nagħtu permessi u nixtieq nkun naf x'inhuma l-approċċi tagħkom lejn il-lotja ta' permessi u liċenzji. Ukoll domanda oħra, jiena ġejja minn Bavarja fil-Ġermanja u hawnhekk design fil-mija tal-fondi jmorru għal eh, ġejjin minn eh, sorsi privati u 10% ġejjin mill pubbliku għal daqsant xinu r-ratio ta' fl-Istati Uniti fil-Ġermanja hija ta' madwar 90% minn sorsi pubbliċi, xinkun naf kif inhi situazzjoni fl-Istati Uniti. Jekk iġobkom daw, fil qosar għaxin kena musser laħqu jgħid il-President, is-Sur Ġobtowski. Grazzi President, grazie Sur Gordon. U għata unura li li għed nintaqa mija kawnek inti għed li in-naza kienet sors eh, tajab ħafna għal motivazzjoni għal eh, attivitajiet ta' riċerka b'mod partikolari fi żmien tal-gwerra l-birda meta il-loba ġeopolitika kienet waħda komplessa ħafna, regoli kienu komplikati ħafna u għalija fl-istess ħin kienet xi ħaġa affaxxinanti jiena kont dażuh dak iż-żmien u rajt eh, din is-sitwazzjoni mingħajr ebda eh, ideoloġija fih. Mm, tkellem dwar possibilitajiet ġodda għal poċċa l riċerka u teknoloġija. L-opinjoni tiegħi hija li aħna forsi nistgħu qed naraw sitwazzjoni waħda simplifikata żejjed, inti x'riski qed tara f'din is-sitwazzjoni? X'inhu r-rwol tan-NASA għal-futur? Għalija n-NASA hija simbolu tal- eh, tmexxija fir-riċerka iżda riċentament qed inħoss li hemm livelli ġodda involuti ma nafux eżattament f'liema direzzjoni għandha tmur il-naża. Din hija sitwazzjoni komplessa ħafna. Forsi hemm nuqqas ta' motivazzjoni. Forsi simbolu ġdid, hemm nuqqas ta' xi simbolu ġdid. Forsi għanna naħsbu dwar xi tip ta' kooperazzjoni ġdida bejn in-NASA u l-Ewropa. Is-Sinjura Tikaw. Grazzi. Nil-Alis Sur Gordon fil-Parlament Ewropew. Fil-Parlament Ewropew għandna kumitat jismu Stor Hemm 13 il-membru parlamentari f'dan il-kumitat u hemm iċ-ċer. U dan il-kumitat jevalwa proposti fil-qasam ta' riċerka ta' xjenza u joħroġ rekomendazzjonijiet biex bekk il-kumitati jkunu jistgħu jiffurmaw l-opinjonijiet tagħhom. Jiena qed naħseb jekk il kungre Nistaqsi jekk il-Kongress Amerikan għandu xi kumitat simili. Jien ukoll rajt li l-kumitat li tmexxi inti għandu sikurtà interna bħala parti mill-kompetenzi tiegħu u nixtieq inkun naf eżattament x'tip ta' proġetti ta' riċerka għandkom fil-cyber security għaliex naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna għal futur. U l-aħħar domanda dwar kooperazzjoni fuq standardizzazzjoni internazzjonali jiena qed nispera li jkollna kooperazzjoni tajba ħafna mal-Istati Uniti dwar dan grazzi. Kont ser dwar protezzjoni tad data dar diġà rispondej dwar dan. Grazzi, President. fil-fat huwa gost u pjaċira lina li naraw reazzjoni li qed naraw illum l-interess biex aħna nikkolaboraw fil veru sens tal-kelma. Hemm żewġ affarijiet li jiġu f'moħħi xtaqt ngħidlek, nifurmak li fil- l-isfond tal-kollaborazzjoni transatlantika il-kumitat tagħna verament tilqa sur Gordon hawnhekk biex nibdlu l-idea tagħna. Nafu li xogħol tagħna ta' bejnietna huwa tajjeb, imma il xiġi wara xi kultant ma tantx nagħtu kasu, ma tantx inkomplu. Għalhekk bil din il-vista ta' Sur Gordon hawnhekk naħseb mhux biss li ġari iżurna imma diġa aħna għandna proġett pilota li waqqafna u li se jkun segwit ukoll minn kumitati oħra tal-Parlament. Huwa minn banda u anki mill-Kongress minn naħa l-oħra. It-tieni punt li xtaqt jiena nkellimkom fuqu li fix-xogħol ma' Mr. Gordon fis-16 ta' Novembru Dr. Holdren fis-16 ta' Novembru um, sej dan huwa il-persuna responsabli tal-grupp konsultativ riċerka u zvilup tal-White House. Ġifiri, persuna responsabli li tat il-pariri l-President Obama, ġifiri l-ola persuna fuq riċerka u l izvilup Se jiġi kol ikellimna għawnek u bekk nkunu għedin nizguraw li xol ikompli xol li bdejna ma' Sur Gordon. Grazzi ħafna. Once again. Thank you. Sir Gordon, ikjoġbok. Intom saqsejtu dwar il-koordinazzjoni tar riċerka bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Ħafna minn din hija bbażata fl-universitajiet u ma tmurx lejn il-Gvern Federali. Jiena kont ġewwa Cambridge nhar is-Sibt u waħda mill-universitajiet hemmhekk għandha korrispondenza diretta mal-MIT u ħafna minn dan ix-xogħol huwa bejn l-universitajiet U ħafna mill-fondazzjoni ta' xjenza mm, nazzjonali tagħna taħdem xi ftit naħseb mal-Aġenzija ta' Riċerka tal-Unjoni Ewropea u dan jinklu jfisser li hemm koordinazzjoni b'mod partikolari fil-żoni l-bar. Il-sekwestrazzjoni tal-carbon capture naħseb li dak li nippruvaw nagħmlu hawnhekk huwa li nagħmlu leġiżlazzjoni u qed nippruvaw nresquhom iktar qudiem biex nirxina nikbu xi ħaġa. Din hija xi ħaġa il-faham jinsab ħafna postijiet l stati Uniti fil-Polonja f'ħafna postijiet oħrajn oħra u il-faham huwa għapartu wkoll mill-enerġija tal- ċina u parti mill-futur ta' ċina u kollu għallura biex jek nizvilupaw xi tip ta' CCS dan jikun jista' jibbenefika lil kulħadd u naħseb li iktar tard dan ix-xahar ser jkollna autorizzazzjoni tal-enerġija nukleari u din ser tiġi mill-kumitat tagħna u jiena naħseb li din se tkun kontroversjali iżda naħseb li mbagħad fuq eh, eh, livell multinazzjonali aħna nanalizzaw dan ukoll. Rigward ta' riċerka jien qed nitkellem dwar rab ġenerazzjoni u għal daqsant nistgħu nagħmlu wkoll impjanti inqas eh, umu flus, unbat naddu għal processing biex neħilsu mill kwistjoni ta' preparazzjoni, unbat fl-axar il-ħazna. L-ebda post mandu faċilità ta' ħazna permanenti li għedha tintuża u naħseb li allura din ser tkun ħaġa diffiċli però pero tkun ħaġa multinazzjonali wkoll u għandha ssir dominju pubbliku fir-rigward tal liter għal darbohra ħna din niddiskutu għonek fost il-ħbieb L-Istati Uniti ta' importanza kbira l-riċerka. Aħna rridu nipparteċipaw f'din il- din ir-riċerka, din hija s-sitwazzjoni li nsabu fiha. Fi rigward tal-sitwazzjoni eh, tal-golf, Hemm ħames kumitati fil-Kongress li qegħdin janalizzaw aspetti differenti ta' kif aħna ser nitrattaw din il-sitwazzjoni, aħna ser nitkellmu fil-ġemat li ġejjin u ngħaddu xi leġiżlazzjoni parti mill-problema tagħna ma kienitx il-proċess innifsu li ma kienx rigoruż biżejjed fejn edna li l-persuni fil-burokrazija tagħna ma kienx ir regoli So, din hija problema allura aħna nirrikonoxxu din il-problema se jkun hemm xi tibdiliet hawnhekk ukoll iżda wkoll naħsbu li huwa importanti li ikonna xi tip ta' standards internazzjonali. Hawnhekk qed nanalizzaw produzzjoni li tista' tkun li lin mill-kosta tal-Kuba ma nafx se tkun iżda se tagħmel l-impatt fuqna wkoll irrid nissiguraw li standards nazzjonali eh, ikunu tajbin u jkun hemm standard dwar kif isir pereżempju drilling u naħseb li aħna għandna ngħidu lill kumpanija pereżempju li jekk huma jażlu li ma jsegwux dawn l-standards, pereżempju li lin mill-kosta tal eh, l-Ingilterra jew kwalunkwe post ieħor, jiena naħseb li bħala aħna nistgħu ngħidulhom jekk intom se toqgħodu attenti f'dawk iż-żoni ma stawx titlu fiż-żoni kostali tagħna lanqas. Issa fir rigward tal-percentaġġi ta' ratios ta' riċerka, madwar tnejn minn kull tlieta mir riċerka li ssir fil-pajjiż tagħna ssir mill-privat u tert mis-settur pubbliku. Però hemm ammont kbir ta' riċerka bażika li ssir permezz ta' fondi pubbliċi u ħafna mill fondi privati jiġu intużawhom, jiġu intużati biex jieħdu dik ir-riċerka u mbagħad din ir-riċerka tiġi applikata. Kien hemm xi domanda dwar risk basis, però ma nistax niftakar għal daqstan se nibqaddej jew inkella il-hazards tar-riskju ma nafx jgħid il-kellim se nibqa' dej. Dwar in-naża, hemm ċertu problemi dwar il-futur tan-NASA, qed nippruvaw niddeċidu x'ser ikun il-futur tan-NASA. Fi żmien Bush u anka qabel, in-NASA ingħatat missjoni ikbar minn kemm kellha flus biex jinexxilha tagħmel dan. Din xi ħaġa li jagħmlu l-birokratiċi. Issa allura NASA għandha budget ta' 17 il-biljun dollaru iżda għandha missjonijiet ta' madwar 23 biljon dollaru. U għallu t-privaw naraw xini relazzjoni bejn il naza u settur komerċali, eh, relazzjoni bejn il-partners internazzjonali u naħseb li senjura oħra semmiet jekk għan bżonn missjoni. Eh, Xer namlu? X'tib ta' missjoni ser, ser nipruvaw insegwu? Qed nippruvaw naħsbu dwar dan aħna. Dwar l-STOA aħna m'għandniex kumitat simili bħall-istoa m'għandniex kumitat ta' dan it-tip. Iżda permezz tal-kumitat tagħna aħna noħorġu ċertu riċerki u natu ċertu sinjali. Iżda aħna mhux daqshekk stretti fir-rigward ta' żvilupp ta', ta riċerka. Inħalluha f'idejhom biex jażlu huma x'għandu jsir. Dwar l-istandards internazzjonali dawn huwa ferm importanti għandhom jiġu ibbażati fuq l-xjenza. Jiena nispera li naħdmu iktar, nikkolaboraw iktar, kemm f'dawn loqsma, kol f'standards oħrajn. Hemm aġenzija wkoll fil-Gvern Federali tagħna li jismu l-Istitut eh, tal-Istandards ta' Teknoloġija li aħna permezzjaw tinżidu l-profil ħafna dawn huma aġenziji mhux regolatorji u allura il-negozji u pajjiżi oħrajn jistgħu jitlu hemm u jħossu li mhux qed jiġu regolati iżejjed. Dan huwa tajjeb biex naraw eżattament x'tip ta' riżultat qed niksbu għall-investiment tagħna. Aħna bdejna xi ħaġa li jisimha Star Metrics u poġġejna ħafna fondi fil-pakket ta' stimolu tagħna fil-qasam ta' riċerka u issa rridu nkunu nafu eżattament x'qed niksbu minn dan kollu. U allura dan it-tip ta' approċċ qed jgħinna politikament biex ngħidu aħna nixina niksbu dawn ix-xogħlijiet, dawn il-prodotti u il-pubbliku jekk investi fina iktar ikun jista' riżultat, il-parti l-oħra hija li aħna nifmu aħjar li dollaru investut ximkien jista' jagħti lura 10 waqt li jekk jiġi investit ximkien ieħor jista' jagħti lura 3. Allura aħna għandna qed nagħmlu dan l-isforz flimkien man National Science Foundation u qed nippruvaw nifmu aħjar uh, fuq il-bażi nazzjonali u kif qal Niki wkoll u s-sur Holgren ser jiġi jiltaqa' magħkom huwa kapaċi ħafna, persuna kapaċi ħafna u huwa importanti ħafna f'dan il-qasam ta' riċerka. U u jagħti pariri l president huwa membru kol ta' soċjetà rjali ġewwa l-Renju Unit huwa jifhem li hemm bżonn ta' kollaborazzjoni din hija situazzjoni diffiċli palissa f'dawn żminijiet ekonomiċi diffiċli, iżda u jista' jgħinkom iktar biex tiddiskutu dawn is-suġġetti. Grazzi. Darf mich, uh, Mr. Congressman, and Chairman, but... Congressman, President, Sinjuri nishtiq nirringrazzjakom għal din id-diskussjoni. Din hija l-ewwel darba li kena din it-tip ta' diskussjoni għawt li ħafna u interessanti għal kulħadd nispera li konna iktar minn dawn it-tip tal-qat, il-Sinjora Cevela kienet ila tajt għal ħafna żmien ta' kif nistgħu nagħmlu eh, kooperazzjoni aħjar, ninsaħħu din il-tip ta' kooperazzjoni ningarantixxu li dawn id-diskussjonijiet ikunu iktar diskussjonijiet ta' kuljum u mhux ta' darba fil. Għaldaqstant nirringrazzjakom eh, nirringrazzjak ta' din l-opportunità li tajtna u nistaw nagħlqu dan il-punt fuq l-agenda tagħna u nixtiequlek il-vjaġġ it-tajjeb lura d-dar. Grazzi.